So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses. Dwar nofsinhar tajjeb, kollegi, nilqakom għal din il-laqa tal-Kumitat, tnejn wara nofsinhar. Ser nibdew ġimgħa ġdida ta' ħidma. Nixtieq nilqakom għal laqa. Naddu għal punt wieħed fuq l agenda tagħna l-adozzjoni tal-aġenda. qed taraw. Ma hemmx sessjoni tal-plenarja għadha fil-ħodu, allura nistgħu nkomplu bil-laqgħa tal-kumitat tagħna għadha fil-ħodu. Allura neħina xi punti minn fuq l-aġenda tal-lum u poġġejnihom fuq l-aġenda ta' għada. Jekk ma hemm l-ebda oġġezzjonijiet tal-aġenda allura ser nadottawha. L-avviżi tal-President, punt 2. Nista' ngħidilkom li l-Koreper fit-19 ta' Jannar iddeċieda kif l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri ser jirrapportaw it naqis tal-emissjonijiet għall-Nazzjonijiet Uniti sal-aħħar ta' Jannar. hemm il-figura ta' 20 sa 30 fil-mija, tnaqis ta' 20 sa 30 fil-mija, basterix ta' 20 fil-mija fejn umbat l-istati membri kolla mumiex membri ta' għannes numru wieħed umbat l-esterix li hemm fuq 30 fil-mija u għadak l-esterix li aħna nafu bih. Ah, dan ser ikun vikolanti la darba ikun hemm ftehim internazzjonali uh, eh, sforzi uh, eh, tal-istess tip minnaħa tal-imsiba l-oħrajn fir rigward tal-bidla fil-klima. F'dan il-kuntest, aħna aħna rajna li Ivertabar għal li il-31 ta' jannar hija data interim. Jiena kont sorpris il-31 ta' jannar kienet data Eh, daqshekk kmili wara l-miliet wara l-ewwel tas-sena, però din hija xi ħaġa li kulħadd kien kuntent dwarha għalkemm hija eh, viċin ħafna ta' Copenhagen, però din issa ma tapplikax iktar u nistgħu eh, nassumu li oħrajn ser ikunu qegħdin jirrapportaw il-figuri tagħhom lil Sekretarjat tal-Protezzjoni tal-Klima iktar tard nispera li ma jkunx tard ħafna dan f'dan il-kuntest. Jena nishti ukoll ngħid xi ħaġa dwar dak li ġara il-ġimgħa l-oħra il-figuri tal-IPCC fuq eh, il- rigward tal-glaċiri eh, tal-Himalayas eh, u dan kien falliment li imbarazzanti, xaġa li mandiċ issir. intervju tal um, gazzetta u figura li um, u som numru li kun uh, Ah, ħareġ uh, minn ċertu eh, dokumenti bizbal, per eżempju mandux jintuża bħala bażi ta' xi eh, eh, riċerka xjentifika u minħabba fek il-IPCC uh, skużaw ruhom ta' dak li ġara u spjegaw għaliex ġara, però huwa ġust li nikkritikaw xi ħaġa ta' dan it-tip. Dan ma jibdel xejn fir-rigward tal-opinjoni tagħna fir-rigward tal-bidla fil-klima, fil-fatt il-bidla fil-klima qiegħda isseħħa. rapport li huwa appoġġat minn daqshekk istituzzjonijiet xjentifiċi m'għandux jirreferi għal xi ħaġa li hija falsa li mhix minna. il-xjenzati ta' figura ta' 2350 fit 18 ta' jannar il-Kummissjoni ħarġet komunikat li jismu għazliet għal biodiversità għal blueprint tal-biodiversità eh, għanijiet għal l-2009 għandkom id-dokument. U meta ikun il jasal iż-żmien il-kumitat ser janalizza dak id-dokument u ser jibgħat delegazzjoni għal l-axar konferenza tal ta' dan il-grupp ġewwa eh, Nagoya fil-Ġappun. Issa ser naddu għall approvazzjoni tal-minuti 23 eh, ta' novembru 2009 u 30 ta' novembru 2009 sa' 2 ta' Diċembru 2009. Jekk ma jkunx hemm l-ebda eh, kummenti sal-aħħar tal-laqa dawn il-minuti ġu adottati. Eh, punt erba' fuq l-aġenda tagħna dwar l-istrateġija l-iżvilupp sostenibbli tal-akwakultura Ewropea. Għanna rapporter, ovvjament, uh, il-sinjura Leotard, Tajjeb, um, edha ħafna fuq ix-xellug u iktar ma tkun fuq ix-xellug iktar aħjar. Jekk joġbok Dank, dak kellu um, ovvjament jina approvajt kemm jista' jkun inżomm regoli għal biex nelaboraw dan ir-rapport. Munki imħabba il-fat li hemm iktar produzzjoni ta' ħut ma' għallikel, ġifiri permezz l akwa kultura, aħna għadna nsegwu dan il-punt bir-reqqa. L-akwa kultura għandha tkun sostenibbli u aċċettabbli anke mill-perspettiva soċjali. Jiġifieri irridu naraw li ma namlux wis regoli. Nafu li hemm ċertu pajjiżi bħall per pereżempju fejn in-nies irridu jitilqu mill-post fejn normalment jgħixu u dawn l-inħawi podġuwom taħt l-ilma biex ikunu jistgħu jagħmlu wkoll il-kultura tal- ċertu frott tal-bahar. Ġifiri, rridu naraw eżattament kif qed jintużaw u kif qed jiġu displaced in-nies naraw l-affarijiet mill-perspettiva wkoll tal-ħut, il-ħut li ikun taħċertu stress naraw fil-rapport numru ta' proposti sabiex l ideja tagħhom hija li intaffu il-konsegwenzi negativi tal-akwakultura. Kultura naraw eżattament x'inhu l-impatt soċjo-ekonomiku eh, mħabba l-biodiversità u anki mħabba il-lejxin eh, tajb tal-annimali. Ridu nifmu hawnhekk għandna forma ġdida ta' bioindustrija li qed tiżvolġi b'dan il-mod u nafu li din iġib maħan numru ta' problemi. Emżon, għalek naraw kif nevitaw il-problemi li jista ikunu konsekwenza ta' produzzjoni zejda. Il-proposti edinaw, eh, l-edeja hija li nevitaw ċertu numru ta' problemi, anki jekk nejdu li ridu regolamenti tajba biex inneħħun tafu l-effetti negattivi li jistaw jinħolqu. -um irridu naraw ukoll kif inħarsu l-annimali, il-ħut, kif jawn per eżempju jiġu trasportati minn posta liħor, eh, il-ċertifikazzjoni, ċertifikati li hemm bżonn jindikaw flima tip ta' eh, saħħa jinsabu l-annimali mux biss ġifiri nħarsu lej l-vantagġi ekonomiċi. E, edna u koll rridu nuqodu attenti għal-fat li l-akwakultura tuża metodi ġodda ta' produzzjoni u għal daqstant dan jista jaqa u koll fil-kategorija ta' dawk l-ekkim sejħan novel foods. Naħseb li jista' jkun hemm ħafna emendi tajba eh, peress li jiena kien hemm il-limitu għattattenta biex ma mmurx oltre minn dan il-limitu, grazzi. Text, aber Grazzi ħafna, Signora Leotzart. dan huwa test qasir però ta' importanza kbira. Ħafna kwa kultura ġewwa l-Ewropa u fid-dinja għandha dan huwa rapport importanti ħafna. Għandna qatt ta' talbiet ta' nies li jixtiequ tkellmu nibdew mis-Sur Zeba. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja l rapporter għal eh, rapport qasir iżda eh, kontenut siwi ħafna nixtieq ngħid li jidher li dan qed jiffoka ħafna fuq il-problemi ta' settur dan huwa sors importanti ħafna għall-ikel eh, ġifiri eh, u għallura naħseb li jridu koll nsemmu eh, aspetti pozittivi u koll aktar mill-li nissuġerixu li kollox huwa ħażin. Għalla, stant jena nħedġis li rapporter biex issemmi u koll xie affarijiet pozittivi. Fil-grupp tana huwa importanti li kull kuta li tiġi prodott tal-konsum tal-bniedem tkun sikura, jina naqbel u kol fuq il-welfare tal-animali, din hija xi ħaġa importanti, għaliex eh, però xorta waħda eh, il-bżonijiet tal-konsumaturi rridu jittieħdu konsiderazzjoni u aħna rridu nissuġġerixxu li jkun hemm traċċabilità rridu nkunu nafu eżattament minn fejn jiġi il-ħut bħal ma għanna traċabilità fil rigward tal-ċanga nistaw ukoll noffru eh, sigurtà olja, livell ta' sigurtà għoli fi rigward ta' dan il-ħut ukoll mhux biss għal prodotti tal-komunità iżda wkoll dawk eh, barra mill-komunità għaliex nemmen li ħafna prodotti li konsmaw jiġu minn barra l-Unjoni Europea li kollej billing sala prodotti agrikoli huma wkoll xi ħaġa tajba ser ikollha effett pożittiv u ċar li l-aspetti ambjentali hawnhekk jixir uh, eh, importanza u allura dan forsi jista' jservi għal bħala bażi ta' jekk imsejħa eco label din tista' tgħid bis-sitwazzjoni. Grazzi ħafna sur Zeber issa il-kelim li miss huwa uh, is-sur Stevenson. Grazzi ħafna. Ewnet, Sur President, inti tqis li jiena qiegħed hawnhekk bil-qiegħda fuq din in-naħa tal-kamra bħala eh, li l-fatt li jiena biddilt il- l-opinjoni politika tiegħi. Sempliċement ma kienx hemm post ieħor fejn noqgħod. Nirringrazzja l rapporter ta' dan ir-rapport aħna qed niddiskutu dan għandna wkoll smieħ speċjali fil-kumitat tal tas-sajt eh, fil-bidu rapporter ukoll semmi kif l-akwakultura għanda potenzjal kbir ħafna. Sfortunatament, uh, fi zminiet reċenti aħna permettejna lil kompetituri ta' barra mill-Unjoni Ewropea biex ikunu meċċeja. Għaxar senilu ilu aħna konna l-ikbar produtturi tal-akwakultura fid-dinja u minħabba li kien hemm żieda fid domanda so domanda ta' prodotti ta' l-ikel tal-ħut, skużawni, sikur mm, l-opportunità tagħna biex nesplajtaw l-opportunitajiet li għandna fl-Ewropa li xaħna għandna ambjent ideali, għandna kosta tajba, għandna livell ta' xjenza tajba ħafna fl-Ewropa, però minkejja dan kollha permettejna pajjiżi bħaċċili l-Vetja l-Peru, per eżempju, biex ehm, jarbuna biex immorru aħjar minna u li jimlew is-swieq tagħna bi prodotti li spiċ spiss jiġu prodotti bi standards eh, baxxi ħafna, ħafna iktar minn dawk li qed neżiġu aħna, ħafna iktar baxxi minn dawk li qed neżiġu aħna. Uħud qalu li raġuni għal dan huwa li huma jafu li qabel ma huma għandhom ibijaw ħuta eh, eh, uh, waħda irridu um, joqodu attenti għal 400 regolamentazzjoni li għandhom differenti, per eżempju mid Digimari, mid Digitrade u minant diġiż differenti. Għandhom il-gvernijiet taħħom, tal-istati membri taħħom, għandhom l-autoritajiet lokali taħħom li għet jimponu kontrolli fuqom u għahna għet namlu il-ħajja kważi impossibli għal-jom. Pero, minn kera dan kollu fl ħara xar snin din l-industrija kibret minn mm, xaħġa li xi darba kienet meqjusa bħala xaġa maħmuġa mhux iġenika u mhux sikura li qed toħloq problemi fl-ekosistema, issa din saret Eh, sistema, industrija uh, eh, ta' kwalità olja, iġenika, etc. u qed tipprovdi eluf ta' xogħlijiet fl-Ewropa. Fl-istess ħin waqt li il sajt marittimu tana qegħdin dejjem jonqos, uh, allura aħna rridu nappoġġaw, rridu um, natu opportunitajiet tajbin u u koll rridu naċċettaw rapporti ta' dan it-tip f'dan il-komitat. Jena qed ninkwieta li meta s-sena l-oħra importajna 65.000 eh, tonnellata eh, taħut eh, mill-Mikon Delta li hija waħda mill-iktar xmajer maħmuġin fid-dinja, ħafna minn dak il-ħut kien mhux biss imkabbar iżda wkoll proċessat filma li jittieħed minn dan e, minn din ix-xmara li f'ħafna testijiet ġie meqjus bħala imniġġes bl-arseniku, BTBs, ħafna oħrajn u rajtu kol f'rapport li e, uħut minn dan il-ħut li importajna qed jiġu injettati minn ormoni speċjali ġejjin e, Meċċina ċina mamul mill l-urina nixfa ta' nissa tqal u allura din qed tkabbar iktar lil dan il-ħut. Aħna qegħdin nimportaw 65,000 tunnellata ta' dan il-ħut diskustanti ġewwa l-Ewropa u qed jinbih fis-supermerkati tagħna fl-Unjoni Ewropea kollha u qed jiġi msemmi pereżempju kobler Vietnamiż, pangafish, u spiss jimbieħ għal madwar 0 euro 50 ċentesmu għal kull kilo u ukoll qed jagħmel sara kbira lil eh, ħut li aħna niproduċi fil-fishmar fil-fishmar stana jew inkella ġewwa Spanja pereżempju u qegħdin nippermettu li dan it-tip ta' ħut jiġi importat. Jiena nħoss li l-Kummissarju il-Kummissjoni miex qed tagħmel testijiet bizzejet fuq dan il-proċess li qed isir ġewwa l vietnam u qed tippermetti lil dan il-ħut li jiġi importat fl-Ewropa hemm eh, eh, dan it-tip ta' ħut ta' kwalità olja li qed jiġi importat mill-Filippini pereżempju, però mill-Vjetnam ċertament dan mhuwiex sikur. Dan il-komunitat qed jagħmel ħafna xogħol l-akwakultura Ewropea u però ikun qed jagħmel xogħol tajjeb jekk joqgħod attent għall importazzjonijiet li ġejjin mill-Unjoni Ewropea minn barra l-Unjoni Ewropea u ineħħi pressjoni fuq il-regolamentazzjoni żejda li hemm fuq il-produtturi tagħna Ewropej li qegħdin jaħdmu skont standards Ewropej tajbin tal-aħjar standards u jridu jipproduċu l-aħjar prodotti għassu tagħna. Għal daqstant jiena nitlobkom kollegi biex tapplikaw standards um, tajbin ħoroġ għal dawn l-importazzjonijiet u biex bekk nibdew nitalmu u ma namlux pis u ukoll fuq il-fish farms tagħna stess. Grazzi. Thank you. I prefer fresh fish from Scotland. Jiena il-ħut nipreferi li niklu meta nkun naf li ġej mill-Iskozja. Kellim li miss? Ningrazzjak ħafna, Sur President l-akwakultura huwa settur importanti ħafna tista' tkun attività sostenibbli u naħseb li għalhekk għandna nagħmlu regolamenti normi għall-importazzjoni, fil-produzzjoni. U naħseb li r-rapport huwa wieħed tajjeb xogħol fuq dan is-suġġett veru kien siwi li xoll li sar, imma dan ukollu nixtieq jiena nisaq fuq ċertu punti. L-ewwel net is sigurta għall konsumatur per eżempju ta' nitkellmu fuq il- l-antibiotiċi li nataw dan il-ħut ma tantx qed nagħtu importanza għal dan l-aspett u hemm ċertu punti li jitqisu bħala pis amministrattiv li msemmija fil-rapport, hemm bżonn indirizzaw dawn il-problemi sabiex naraw li din l-attività intu nlaħmu għantu aktar saħħa. Il-komunikat ukoll naraw approċ komuni mhux għal kull tip ta' kultura, imma hemm differenzi, per eżempju kumpaniji multinazzjonali mbagħad hemm kumpaniji żgħar ħafna drabi jkunu ta' familji. Umbat u koll hemm il-teknoloġiji l-ġodda li jridu naraw kif ma tantx jibbenefikaw minnhom l-SMEs iktar huma diretti dawn lejn il-kumpaniji l-kbar. Mbagħad inkontu għal linji gwida, per eżempju għal Water Framework Direct kif anke l-Natura 2000. Fuq dan kollu naħseb li l-opinjoni għandha tenfasizza li dan kollu ovvjament mandux ikun naskapitu tal-konservazzjoni tal-biodiversità. Grazzi ħafna. Chris Davis. Grazzi ħafna, President. Xi 70% tal-ħut li nieklu jinqabad mill-libra lilin mill-Unjoni huwa hija ċifra qawwija ħafna u naraw eżattament xi differenza bej is-supply u demand fil-reġjun tagħna għalhekk eh, eh, nifhem għaliex ngħidu li l-akkoltura għandu importanza anki dak li rapport dwar l-akwakultura fl-Skozja, dak li smajna tal-imna minnu. Imma jina nibza minn ħafna għajdut li nisma dwar l-akwakultura fl-Europa ġifiri problemi li għandhom xaqsmu mal-mart tal-ħut, ġifiri dawn il -ħut, e, tal id-dut per eżempju li jduru għal ħut li jkunu fit-tankijiet, il-problema tal-antibiotiċi, il-problema tal- tal-ħmieċ li joħroġ mill-ħut meta jkunu edin kollha fuq xuxin Umbat anki l-problemi meta jaharbu xi ħut u dawn jitħaltu mal-istoks tal-ħut li huma iktar naturali. Dawn problemi li niltaqgħu magħhom meta naqraw l-istejjer fil-medja. L-akwakultura fl-Unjoni għandha tkun b'saħħitha li għandha tkun sejra u b b'mod tajjeb, ġifri dan irdużom u d-dema għajnejna, għax jiena nixtieq inkun naf eżattament fiex qegħdin aħna fl-Unjoni fuq dawn l-affarijiet kollha minn fejn tlaqna fejn jiridu naslu u kif aħna nistgħu nipparagunaw ma' pajjiżi oħra fl ġunjor tad-dinja. Ir-rapport tal-Kummissjoni insibu li dawn il-kwistjonijiet huma msemmija fir-rapport per eżempju dawn iwedu li anki l-pajjiżi terzi ikollhom l normi l-insibu ġifiri skont ir-regolamenti tal-Unjoni li ovvjament huma regoli tal-pajjiżi. Anki l-kwalità tal-ħut li jimbieħ biex ma jkunx hemm kontemazzjoni, Anki jekk nafu li ħafna ħut li jimbieħ ikollu ħafna metalli tqal jiena imħasseb u kol fuq kwistjoni oħra li nixtieq nindirizzaw. Jiena jgħiduli li biex inti kollok kilo eh, ta' ton, trid titimaw 20 kilo, ġifri għanna ratio rata ta' erba għal wieħed, erba eh, kilogram, 20 eh, kilogramma biex ikollok kilogramma waħda. Ġifri l-Kummissjoni dwar dan kollu, x'għandha xtejt? xinija situazzjoni? Kif tista' tispjegana biex aħna ntejbu l-affarijiet? Aħna rridu wkoll innaqsu id-discards dak li eh, mħabba wara li konna riforma tal-CFP il-ħut li jiġi l skart tal-ħut hemm bżonn irridu nsibu wkoll kif se nitimaw il-ħut biex se nitimaw dan il-ħut. Imma li mitu fejqijat il-problemi ta' biodiversità edin aħna stess nġissu l-bħra l bħra fejn sabu dawn il-fish farms. Anki ġifiri meta naqbdu l-ħud biss sabiex aħna nkunu nistgħu nirrispondu għal eh, domanda tal-konsumaturi u ta' supermarkets tagħna għalhekk ir-rapport jew fuqtu u anke diskussjoni hija fuqta ejja nippruvaw nirrenduha oġġettiva kemm jista' jkun. Ejja naraw ukoll li nilħu l-anijiet li aħna qed nimmiraw għalihom ġifri li nejnu l-akwakultura li din tkun welfare friendly tkun eh, ukoll sikura u tajba. Grazzi ħafna, Sani Griffin. Ringrazzjak ħafna. Iva, għanna sfidi ta' vera u d-dimna meta nitkellem fuq din l-industrija. Il-rapport huwa wieħed tajjeb ċertu punti żgħar fuq il-sezzjoni A fejn sibu l-lista tal-problemi, problemi potenzjali. Ovvjament insibu l-carbon dioxide li jintuża bħala fertilizzant li eh, għandhom bżonn il-pjanti akwatiċi. U hemm dawk il-prodotti kimiċi li huma gender bending, ġifri li estrogens u PCBs, kif dawn jidħlu fil-katina tal-likel, mbagħad insibu ġifri jidħlu fil-ħut, mbagħad aħna niklu l-ħut. Hemm ċertu problemi li jaffettwa l-akwakultura u l-prodotti tal-akwakulturi. Aħna fir-Renju Unit għanna ħafna problemi bi bħut li huma hermafrodajt, ġifiri tal-istess sess. U mbagħad qed iġibu wkoll anki problemi oħra. Hemm bżonn isir riċerka dwar dan kollu għax għadna ma nafux eżattament fejn qegħdin, imma nafu li forsi qed naqru mill-fatt li n-nies ma jafdawx dan is-settur u din l-industrija. Grazzi ħafna. Grazzi. Eh, Grazzi ħafna. Sur President, Paul McCartney jedinna li għat jasal zmin bi fej mannix niklu laħam imma ma nafx eżattament kif se nagħmlu dan. Issa nitkellem tit fuq il rapport L-akwa kultura mhix ħażina minna minna nfijax fir-rapport fil-fatt naraw forsi ċertu konsekwenzi iktar ta' natura negattiva, nista' nifhem li u kol kien wieħed limitat, ċertu karattri limitati kien hemm biss 1500 eh, kelma li eh, ma se tkun itwal minn dan. Imma issa irridu naraw eżattament kif se nindirazzaw il-problemi u anki nħarsu l-ambjent. Għandi żewġ suġġerimenti għax smajna li eh, eh, inti qed tistenna l-emendi eh, li rapporter qed ngħid ġifiri imma tantx għandi xi nżid imma għandi żewġ suġġerimenti. Anki li Sir Steven semmen jiena l-Komissjoni Ewropea dal-aħħar li kiex nislesta li tagħmel inkjesta fuq il kondizjoni ta' produzzjoni f'ċertu pajjiżi il-Vjetnam u anki f'pajjiżi oħra tal azja Peress li milli jidher qed jintużaw ċertu sustanzi hemm il-heavy metals kif semmejna fil anki fl-ilmijiet u dawn ovvjament meta eh, eh, fl-aħħar mill-aħħar iġibu problemi iktar ikbar għal bniedem għan nies li mbagħad qegħdin jiklu dan il-ħut. It-tieni punt fil-fatt il problemi li qed naraw li qed niltaqgħu ma nifaċċjaw fi żmienna huma ta' natura dinjija hemm ċertu kumpaniji Ewropej li jgħidu li aħna l-produzzjoni tagħna se noħduha pereżempju iċ ċile għax il-kondizjoni tal-akwakultura emmek u aħjar u aħjar ġifiri għax ma hemm daqsek regolamenti, għalek rridu naraw li l-prodotti li ma jkunux qed jiġu mamula skont il-kondizjoni Ewropej m'għandhomx jiġu aċċettati fis-suq tal-Ewropa. Hemm bżonn li nkunu attenti ħafna għal dawn, rigorużi ħafna. U l-Kummissjoni għandha tagħti ħafna każ il dawn l-affarijiet dawn huma proposti konkreti tiegħi. Grazzi ħafna. Iva, ħafna mill-affarijiet li xtaqt nitkellem fuqhom jien diġà smajnihom kien hemm ċertu mistoqsijiet u ċertu punti jiena nixtieq eh, nirringrazzja l-kollu jekk li Nick, l-Lens Turen għall-punti li qajmu għall-mistoqsijiet għamlu proposti tajbin jien għandi mistoqsija. Tafu jekk hemmx informazzjoni għal dak li huma minimum requirements dwar l-ispazju ta' kull tip ta' ħuta, kull tip taħuta xanda bżon pala spazju biex jitejx normali, biex ma jkunux eh, dawn il-ħut edin jiexu fi spazji li ġibu l-istress. Anki l-użu tal-antibiotiċi u medicini oħra. Ma ninsawx li dawn il-prodotti kollha jispiċċaw fina meta niklu eh, l-ħut, ġifiri, rridu naraw eżattament xi spazju jirrikjedi kull tip ta' ħut sabiex dan ma jkunx qed jgħix f'kundizzjoni ta' stress. Grazzi ħafna. Eh, Teodoros Kilakakis. Kellim li grazzi ħafna, Sur President. Għandi xi punti. L-ewwel net fuq kif dan ir-rapport jagħti l-impressjoni li kultura hija ħaġa tajba. Jew inkella kiex forsi u xaħġa li għanda tħassibna għanda tinkwitana. Fl-opinjoni tijaj, għawnek nsibu prinċipju importanti li għanzi ma sebuħx fil-rapport fil ġifiri li l-akwakultura et tejna sabiex aħna nħarsu nsalvagwardjaw salvagwardjaw ċertu setturi tal-ambjent tagħna, eżempju, finħawi fej hemm sajt żejjed mhux biss fl-Ewropa, imma madwar id-dinja kollha. Aħna nafu x'inhuma il-perikli tal-sajt żejjed dawn huma perikli veri, perikli madwar id-dinja kollha. Għalhekk għandna nsemmuh dan il-punt fir-rapport ma rridux nitkellmu biss fuq xi industra kwalunkwe, din l-industrija se jkollha effett tajb fuq l-ambjent meta din tkun qed tiżvolġi b'mod tajjeb. Tieni punt huwa li naqbel mal-kollegi li jitkellmu fuq il-kompetittività żlejali kemm prekawzjonijiet għall-ambjent u anki ta' saħħa pubblika. Għalhekk dawn il-punti għanna eh, nuru li l-Komissjoni li huma importanti ħafna. Unkomplu nenfasizzawhom dak li kelli xnej, grazzi ħafna. Kohin del Pax, Iva, grazzi ħafna, Sur President, jina naħseb li fuq din il kwissjoni tal-akwakultura, Ovvjament, il-sujġet nafuħ blamment rridu l-appoġġ globali ta' il sostenibilita Għax l-akwakultura ovvjament imbeda meta bdejna naraw li ċertu speċi ta' ħut kien qed se jispiċċa. Iġifiri, bekk, ovvjament, imbdiet li beda jizviluparuħu, dit jizviluparuħu din l-industrija tal-akwakultura. Kien ħafna speċi ġodda, eh, eh, żgħar li kienu kol edin jiġu qed inħarsu lejhom, imma ovvjament iridu nqisu dan kollu permezz ta' approċ globali. Nirringrazzja r-rapporter tagħna għax semmit ħafna punt importanti fir-rapport u hawnhekk għandna kwistjoni ewlenija li rridu nisqu fuqha. Ġifieri kull darba li aħna inħabtu wiċċna ma problema tal-ambjentali fuq ir-riżorsi, irridu noqogħdu attenti li il-soluzzjoni li nirrikorru għalija ma tkunx minn innifsa toħloq problemi oħra gravi. Għalek, kif se namlu biex ikonna akwakultura li hija sostenibli? Naraw eżattament x'inhija sitwazzjoni ta' bħalissa ta' dawn l-ispeċi li jiġu eh, imrawma fil-fish farms U kif se nimxu meta nqisu dan kollu? Jien l-intervent tiegħi lajja mistoqsija u laqqasija risposta qed iktar naħseb jiena fuq il-fatt li għandna qudiemna problema ġenerali li kull dejjem nitaqgħu magħha kull darba li aħna rridu nar insolvu problema ta' riżorsi li jkunu qegħdin jonqsu ġifieri riżorsi għall-umanità Għalek, kif se jkonna verament studju tampat sabiex naraw zattament se jkunu lażliet li riduna nieħdu aħna biex il-problema intaffuha u mhux inkabruha. Grazzi. Ja, ich war kürzlich bei einer Konferenz äh, bei mir. Iva, grazzi. Jiena dan l-aħħar attendejt tal-konferenza fil-belt fejn uqot jiena fuq l-akkakultura u jiena skoprejt li ħafna mill-fish farms ġew maluqa Kellum ħellhom jingħalqu għax in-nies ma setawx ikampaw b'mod professjonali kien hemm ħafna mart il-kumpanniji ma kienu jafu fej jaqbdu jagħtu rashom u il-konsekwenza dan kollu kellhom jalqu miljuni ta' ħut fil-fatt mietu ma kienem lebda effett pozittiv. Il-nis li kienu bdow l-industrija ma kienux intizi ma l-xjenza kif kienet qed tevolvi kif ma setawx isibu l-kaptu tal-problema ta' Marx forsi meta wieħed iqis il-żoni tal-kosta, in-nies huma iktar mitħla u jafu eżattament xenja qed jagħmlu meta wieħed qabilhom ma' nies li qegħdin jagħmlu l-akwakultura fil fejn m'hemmx mhumiex qrib il-baħar fejn għadajjar kbar, per eżempju. Is-sur Weisengerver forsi jista' itina xi ħjiel dwar dan kollu. Fidejk, jek joġma. Ningrazzjak, President. L-ewwel net jiena nixtieq infakkar il kulħadd li xinija, x'kien il-kuntest ta' din l-inizjattiva hawnhekk smajna f'din l għawla Il-dibattiti li ma għaddejjin ġifiri ma' ħafna nies involuti f'dan l-aħħar sentej. L-ewwel net Aħna l-punt ta' tluqtana kien li l-akwakultura b'mod ġenerali hija industrija li qed tiżviluppa kullimkien fid-dinja sabiex tirrispondi għal problema ta' nuqqas taħut taħut naturali. Għalek mill-bidunet nixtieq ngħid ta' xi huwa importanti li meta nitkellmu fuq l-akwakultura qed nitkellmu fuq il-kultura ta' kull um, organizmu li, living organism ta, li jgħix fil-ilma. Fil ġifiri ħut, frott tal-bahar, eh, dawn tal-aħħar, huma iktar eh, għal dik inkwantu ta' produzzjoni Ewropea huma aktar minn nofs għalhekk fil-kuntest tagħna tal-Ewropa wara li kienem strateġija dwar l-akwakultura um, sostenibli rapport publikat fl-2002, rajna eżattament kif sen isu dan kollu skont il-sostenibilità tal-ambjent, anki ġifiri il-rispet ta' um, normi ta' ħajġin, ta', ta, ta saħħa, kemm ġifiri għall-animali, kif ukoll għall għal nis ma dan l 10 snin il-produzzjoni fl-Ewropa ma la marret l-ura u laqas kibret, il produzzjoni totali eh, hija jisu ta' mi miljun punt nejb, miljun punt tlieta tonnellata. Għalek, aħna mill-2007 bdejna eżerċizzju ta' konsultazzjoni ma' kien kull min kien involut biex naraw għaliex konna staġnajna kwantu għal produzzjoni. U raġuni kienet waħda sempliċi rajna b'mod ġenerali li konna qed naqblu għal fatt li l-Ewropa probabbilment kella normi l-iktar rigorużi, l-iktar severi għal dik li nkwantu għas salvagwardja tal-konsumaturi u anki tal-ambjent. Għal eżempju, Aħna wara l strategija tal-2002 adottajna regolament li jikkontrolla l-introduzzjoni ta' speċi ekkim sejħa ezotiċi. Aħna konna l-uniċi li kontrollajna dan. Dan kollu ġifiri biex niproteġu di biodiversità. Għalek nishtiq nejt għawnek li fl-ebda kas aħna ma ridniex la kultura kienet qed tiżviluppa fl-Ewropa qatt ma ridna rrażnuha u ma tkunx eh, sostenibbli fl-Ewropa. U kif qal tajb is-Sur Stevenson, il-fat li għanna ħafna regolamenti mhux biss tal-pajjiżi nazzjonali manki Ewropej u l-fatt li dan is-settur isu ma tantx jista' jilħaq il-prodotti kollha li jiġu importati. Jiena F'dan il-kuntest nista' ngħid li l-konsumatur Ewropew mhux qed jiġi protett mill-prodotti importati, intom tafu biżejjed li il-prodotti fin kwantu għas-sikurtà tal-konsumaturi suppost jridu jiġu rispettati l-istess normi Ewropej. Imma l-produzzjoni li lin mill-Unjoni ovvjament mumiex ma jirrispettaw qatt il-normi Ewropej li għanna ħna. Għalhekk Meta wieħed jara x'inhija id-domanda, aħna s-sigurtà tal-prodotti tal-ikel għalina jew importanti ħafna se jkun dibattitu differenti, imma bżonn eżattament naraw eżattament kif se naslu għal-governanza sektar ġenerali. Ma nafx intom tridux li nidħol fiktar dettal ta' dan id-debattitu għax hawnhekk tkellimna fuq problemi tal-ikel, eh, problemi ta' l-impatt fuq ta' tniġġis Tkellimna u kol fuq il-regolamenti, fuq il-cloning. Ġifri, jek tridu ktar dettali nkun nista' enti għamkom iktar tard jek intom tridu. Grazzi, Sur President. Ähm, ich sehe, Sie haben Fragen bekommen. Äh, vielleicht werden die Fragen nochmal genau gestellt. Chris Davis wollte nochmal fragen und Esther Lange auch. Okay. Well, Chris Davis kellum mistoqsi oħra xistaqsi. Jina sodisfat bil-kerifik tal-Komissjoni iżda fi dokumenti tagħhom huma jgħidu li dwar protezzjoni tal-konsumatur u s-saħħa tal-annimali, il-Kummissjoni se tiżgura l-pajjiżi terzi eh, isegwu rekwiżiti ta' dawk li eh, ta' dik li tiżgura l-leġiżlazzjoni Ewropea. Tista' tispjega dal-punt? Forsi tista' żid il-kwistjoni miżjuda mir-rapporter dwar il-ċertifikazzjoni. Xi skemi jeżistu diġa? Ma nafx hemm xi skema li forsi nistgħu niżviluppaw nistgħu nagħmlu f'dan ir-rigward. Biex noħolqu differenza bejn l-standards tagħna u dawk tal-produtturi barranin. Iva, il-mistoqsija tiegħi segwi din. Għanna l benessi tal-annimali, U jina dwar dan liġijiet nafum. nafhom. Naf li uktar faċli nżommu il-prodotti barra mill-Ewropa jekk dawn jagħmlu sara lis-saħħa pubblika. U aktar faċli li nżommuhom barra jekk ma rispettawx standards. Sek nitkellem dwar is-saħħa pubblika, għandna strumenti fidejna biex nevitaw illi jaslu dawn il-prodotti jekk jagħmlu ħsara lil saħħa pubblika Ewropea. Dwar dan il-Kommissjoni tkompli li iva, għal saħa pubblika, il-prodotti rridu jirrispettaw l-istess rekwiżiti. Iżda l-mistoqsija tiegħi l kummissjoni hija, inti kif ser tikkontrollah dan kollu? Ser tikkontrollah bl-istess mod li inti tikkontrolla prodotti bioloġiċi miċ-Ċina, se qed tistennew li tasal il fex miċ-Ċina biex tgħidilkom li prodotti tagħna huma bioloġiċi u inkella se tmorru intom u taraw kif jiġu eh, prodotti dawn. Mistoqsija tiegħi diġà għamilta bil-miktub il-Kummissjoni. Eh, rrid nistenna erba' ġimgħat ta' traduzzjoni ma' m'għandix tweġiba. Il-Kummissjoni lesta li tagħmel indaġini effettiva dwar il-panga jew nkella l-ħut li jasal mill-Vietnam u l-heavy metals. Għaliex dawn jagħmlu impatt fuq is-saħħa tal-konsumatur. U għal darboħra jekk irridu nuru li hawnhekk ma jiġux mħarsa, il-regolamenti nistgħu ngħidu li dawn il-prodotti ma jitħlux fl-Ewropa. Kummissjoni biex twieġeb. Kjożbok. Grazza. Iva, l-ewwel fuq għall-aħħar mistoqsija. Peress li jiena niddependi u kol minn diġi mare, ma nistax ovvjament nkellimkom <laughs> fuq diġi sanko il-program ta' ħaxina naħdem f'diġi mare. Ġifri, il-priorità ma nistax intijilkom imma ma tanċ santikom dettali dwar dan. Issa, fuq il-welfare tal-annimali u anki l-protezzjoni tal-konsumaturi kif tafu intom, dawn il-liġijiet, regolamenti, huma l-uniċi li permettunna li konna xi eh, eh, eh, skambju. Issa, meta jkun hemm mart tal-ħut jew tal-frott tal-baħar, dan jirrikjedi lista twila ta' ċertifikazzjoni ġifiri b'mod automatiku dan jiġri is-sistema ta' ċertifikazzjoni hija parti mill-proċedura. Imma għal ċertu numru ta' mart li nsibu f'dawn il-listi il-miżuri jeżistu. Imma ta' nitkellmu fuq speċi fl-Ewropa, ma mhux qed inkopru il-mart kollu dan isir biss fuq il-livell dinji ġifiri mill-organizzazzjoni eh, dinjija tal-welfare tal-annimali u l-Uffiċċju Internazzjonali ta' l-Epizutis. Et nitkellem ġifiri fuq il-saħħa u mhux il-welfare tal-annimali. Għalhekk, Għalek, is-sistema li nużaw ikun hemm is-sampling fuq il-prodotti prodotti u anki dak li jiġi importat u jkun hemm ukoll spezzjonijiet u validità ma dakollu ma' sistemi li kienu qed isiru fil-pajjiżi terzi. Jiena ma nafx ġifieri kif jaħdem jaħdmu dawn l-ispetturi tas-sanità, ma nafx se jmorru l-Vjetnam jagħmlu l-ispezzjonijiet tagħhom lis-sena, imma xorta ġifieri irrid insemmi li ċ-ċertifikazzjoni mhux ta' bil-fors fil- għant il-produtturi, hemm normi biss eh, fl-Ewropa. Ġifiri, hawnhekk is-sistema eh, hija bażata fuq normi għabbażi volontarja mux ta' bil-fors. Ġifri kemm għal-produtturi kemm għal-importaturi dawn fl-Ewropa jridu jaraw li kollom ċertifikati li jgħidu li huma li kollox qiegħed eh, kif suppost. Umbad barra dawn it-termi iktar ġenerali, hemm xogħol jisir jsir fil-faw ġifri fuq livell dinji biex niddeċidu eżattament xiridu nfissru bil-akwakultura sostenibli fil-nofs ta' frar se jkun hemm laqa teknika fuq dawn il-kriterji. Imma dan ikollu f'dan il-kontest, il-kontest naħseb intom tistgħu tifmu li se jkun hemm kriterji minimi sabiex kulħadd ikun jista' jaqbel fuqhom. Jiġifieri l-aspetti soċjali u ambjentali mhux se jkunu l-istess għal kulħadd. Imma d-dibattitu għadu għadu għaddej. Aħna l-kriterji eh, tagħna huma qegħdin hemm nafu x'inhuma u se nresquhom. Naħseb li rispondejt eh, l-mistoqsijiet kollha bekk, Sur President, grazzi. Vielen Dank, Herr Weißengerber. Will die Berichterstatterin noch mal das Wort? Grazie, tassew, Sur Weisinger. Rapporter jista' jitkellem għal darbohra. Iva. Jena soddisfattat nisma dan id-dibattitu hawnhekk kull kontributi tal-kollegi. X'tin nirringrazzjakom. Irridu nżommu f-mohna, illi kena dibattitu dwar il-fatt li suppost kena ikonna opinjoni dwar dan is-suġġett. Kienet ideja tajba li jkun opinjoni tal-kumitat tagħna minn qabel. Għaliex jiena mbagħad din l-opinjoni deċidejt li niktiba mod volontarju. Il-kollegi qalu l-approċ tiegħi kien xi ftit wis negattiv Iwa minnu li hemm aspetti pozittivi marbuta ma dan is-settur dan diġà tfaħarom il-Kumitat Pesk. Għalhekk jiena deċidejt li nikkonċentra fuq l-aspetti negattivi, fuq il-problemi, għaliex jista' jkun hemm xi soluzzjonijiet, pereżempju fil-qafas tal-isfruttar żejjed tar rizorsi tal-ħut. Irridu nikkonċentra fuq l-aspetti pożittivi hawnhekk Mbagħad dwar suġġerament tal-Onorevoli Sebe dwar marka ekoloġika illi tagħti aspett pożittiv il-prodotti din hija idea tajba. Mbagħad xi kollegi, ħafna kollegi tkellmu dwar kompetizzjoni mhux ġusta fir-rigward ta' pajjiżi oħra. U dawn huma dan huwa mir-raġunijiet għaliex jien fil-punt numru erba' Rit insolvi parti minn din il-problema. Dwar proposta ta' novel food tal-parlament, eh, miktub li hemm aspetti dwar benessri tal-annimali rridu nikkonsidrawhom. Jekk il-kollegi għandhom xi idea aħjar, ejduli. Bad kien hemm mistoqsija oħra dwar il-ħut patjur, per eżempju, jekk għandhom bżonn ta' xi spazju adegwat. Jiena għed li dan jista' jvarja bejn l-ispeċi, m'għandix data preċiża. L-organizzazzjoni għal benessi tal-annimali għandhom din id-data disponibbli diġà. Jiena naqbel ma' l-onorevoli Lepaġ meta waqal. Li meta ħna se nitrattaw dan is-suġġett, rridu għajma kustjoni fundamentali. Din il-kustjoni hija dwar il-fatt li jekk aħna nsibu soluzzjoni dwar l-isfruttament eċċessiv tal-ħut, forsi nsolvu din il-problema, ma noħolqu problemi oħra marbuta mal-akwakultura u l-impatt tal-akwakultura. Nittama li bil-kontribut tal-kollegi kif ukoll dak tal-Kummissjoni nkun nista' ntejjeb ir-rapport tiegħi. Nkun nista' nappoġġa l-idejat tagħkom u s-suġġerimenti tagħkom. President, grazzi. Grazzi, signora Leotard, li għetna rak sodisfatta dwar dan id-dibattitu. U sabiħ li naraw li bosta kollegi għedin jikontribwixxu hawnhekk. It-tieni ta' frar hija l-iskadenza. Issa se nkomplu għal punt li jmiss dwar farmakovigilanza tal-prodotti medicinali. Il-rapporterija Sinjura Linda McEvan, kjaġbok. Grazzi, surċer. Nishtin fakkar dawk li ma kienu xawnek meta diskutejna dan f'Novembru li aħna għadna dawn iż-żewġ rapporti flimkien dwar il-farmakovigilanza. Din hija sistema użata biex tagħmel monitoraġġ tas-sigurtà tal-mediċini kif huma jiġu awtorizzati għal użu pubbliku. Meta taraw l-istima tal-Komissjoni li għaxiren ta' eluf ta' persuni jmutu jew jimirdu minħabba reazzjoni tal-mediċini, aħna nifmu illi dan huwa aspett tassew importanti ta' saħħa pubblika. Nafu li għanna regolamenti għal dan iżda spiss l-azzjonijiet siru wara. Wara l-użu jew wara li e, ikun hemm kundizzjonijiet oħra illi aħna nindunaw illi hemm problemi. U hemmhekk nirrealizzaw li dawn l-affarijiet jista' jkollhom effetti danneġġanti dwar Il-leġislazzjoni attwali l medicini nistgħu naqsmuhom f'żewġ affarijiet. Il-proċedura deċentralizzata, sistema ta' rikonoxximent reċiproku mill-Istati membri fejn pajjiż wieħed jimxi fuq il-koordinazzjoni tal-Istati membri u l-importazzjoni u din il-proċedura twassal fej kumpanija farmaceutika tagħmel proċedura lil EMEA palissa ċertu prodotti ma jirdux jaddu mill-proċedura deċentralizzata. Ir-regoli għal proċedura deċentralizzata jinsabu fid-direttiva li konna niddiskutu hawnhekk u regoli li jimmexxu l-proċedura ċentralizzata dik li tgħaddi mill-EMEA jinsabu fir-regolament. Il-Kummissjoni qed tipproponi li taġġorna regoli kemm għal regolament kif kollha direttiva, iżda l-kwistjoni qed nipprova nindirizza ma' komuni għal żewġ leġislazzjonijiet. Allura l-kommenti li ser nagħmel jien jirreferu għal dawn iż-żewġ leġislazzjonijiet. Biex ikonna sistema tajba ta' farmakovigilenza rritu konna rapportaġġ tajjeb għaliex meta nindunaw il-dinja kwistjoni li rridu nindirizzawa nistgħu nevalwaw ir-riski tal mediċina namlu bidliet tad-doza li tiġi preskritta fija. Jew ovvjament jekk ikun hemm reazzjonijiet kbar nistgħu nissuġġerixxu li dawn jiġu irtirati mis-suq. Il-mod kif l-ADRs, ir reazzjonijiet tal- Reazzjoni ħżiena għal mediċini jiġu rapportati il-mod kif aħna naraw sinjali minnaħat tal-pubbliku, mill-professjonisti. Din hija xi ħaġa importanti ħafna. Għaliex din leġislazzjoni hija dwar dan kollu. Hija dwar kif aħna noħolqu sistema bażata fuq l-ADRs u kif dawn jistgħu jiġu segwiti biex jisaħbu plika tiġi protetta. Issa kena din is-sistema decentralizzata għal bosta snin kena l-stati membri li l-om jaħdmu fl-imkien u kol. Issa l-kommissjoni indunat li aħna nistaw intejbu il-mod kif aħna naħdmu fl-imkien biex intejbu leġislazzjoni dwar l-ADRs. Irridu niftakru illi aktar ma jkonna arfin dwar l-ADRs aktar u għahjar, u għalek u għahjar il-naħdmu fuq livell Ewropew, għalix reazzjoni ħażina wieħed jista' jinduna biha jekk wieħed jaqat l-informazzjoni li jirċievi minn bosta pajjiżi f'sistema waħda Ewropea. Dan l-aħħar snin il-Kummissjoni kienet qed tiżviluppa database imsejħa Euro Regiments. Fejn hemmhekk hija tiġbor id-dejta mill-awtoritajiet pubbliċi u mill-istati membri. Sa dwar l specifitajiet ta' leġislazzjoni li għed nitkellmu dwar nixtieq nisħaq dwar xi kwissjoni tawlenin fejjina qed nappoġġa dak li qed tagħmel kummissjoni jew qed tissuġġerixxi xi bidliet. L-ewwel ħaġa hija l-kwistjoni tal-istrutturi tal-kumitati għas-sistema tal-farmakovigilanza għanna komitat tal-farmakovigilanza palissa iżda noġi ftiddajjef. Il-Kommissjoni trid ittejjeb dan il-komitat u qed proponi li twaqaf komitat xjentifiku ieħor fih dan il-lemja. il komissjoni qed proponi din tkun xjentifika u mhux tirrappreżenta l-Istati membri. Iżda kien hemm tal-Kunsill dwar dan wara li smajt l-Istati membri jiena naħseb illi aħna irid ikolna kumitat illi jirrappreżenta bisħieħ fih dan l emmeja Għaliex minħabba li l-pubbliku huwa mħasseb dwar kwistjonijiet pubbliċi huwa ovvju li kull pajjiż irid ikun irid jipparteċipa f'dan il-kumitat. Apparti minn hekk irridu nżidu żewġ rappreżentanzi oħra fih dan il-Prak saħat mill-gruppi tal-pazjenti u saħat naħat tal-professjonisti. Saħna jekk naċċettaw din l-idea li l-Komitat Prak jirrappreżenta aktar l-Istati membri, mela allura nistgħu nibdlu responsabiltajiet tiegħu. Il-Kummissjoni ra, din rata bħala wieħed ifassar report un dan jibatu l chmp Mbagħad ikun hemm il-koordinament tal-proċedura deċentralizzata. Iżda jien nixtieq ngħid li ikun hemm rakkomandazzjoni minnaħa ta' Prak u din rakkomandazzjoni tirrigwarda l-adverse reactions. Jina qed nissuġġerixxi wkoll li l-prag tam rekomendazzjoni CHMP u CMD li huma jistgħu jibdluha jekk għandhom eh, sibu xi raġuni iżda deċiżjoni essenzjali ssir fih dan il-prak. It-tieni ħaġa hija dwar id-database tal-Eurovigilance. Il-gvernijiet matul is-snin żviluppaw is-sistemi tagħhom tal-farmakovigilanza. -farmako U din qed tinġabar kollha f'Database Ċentrali Ewropea. Jien nista' nifhem li jien kieku kont Ministru fil-Gvern kun nixtieq nkun naf malajr kieku kien hemm xi reazzjonijiet għal mediċini f'pajjiżi. Jiena naħseb illi huma jirdu jaċċettaw ukoll ħtieġa li data trid tinġabar biex bekk tissaħħaħ id-database Ewropea. Jiena qed nissuġġerixxi bħala kompromess bejn dak li qed tissuġġerix il-Kummissjoni, jiġifieri jekk kumpanija tiġi notifikata hija trid tinnotifika lid database eh, tal-Eurovigilanza. Jiena qed nissuġġerixxi li din id-database tgħaddi l-informazzjoni mill-ewwel l-istati membri biex huma jkollhom għarfien simultanju tal-adverse reactions. Naħseb li dwar eh, il-funzjonalità tal-Eurovigilance ser ikona dibattitu mal-Kunsill. Kummissjoni qiegħda tipproponi illi bħalissa dak li jiġri huwa li jiġi rapportati biss reazzjonijiet serji lid database Il-Kummissjoni qed tipproponi bidla fis-sistema. U dawn reazzjonijiet serji jew mhux serji li jmorru għand il-Eurovigilance. Aħna irridu naraw mal l-EMEA u l-Konsil jek dan huwiex il-każ jek kif aħna nimxu b'dan id-diskussjoni. Kien ixtin nitkellem ukoll dwar rapportar tal-pazjenti. Il-Kummissjoni qiegħda tipproponi li l-pazjenti irridu jirrapportaw b'mod dirett l-awtoritajiet kompetenti u mhux l-Audra Vigilance Database. U għalhekk qed tipproponi proponi illi dan il pazjenti ikun jista jirrapporta direttament l-autoritajiet kompetenti jekk huwa jkollu reazzjoni kontrarja. Dan diġa għal l-każ f'bosta pajjiżi fir-Renju Unit diġa mis-sittinijiet, id-Danimarka u l-Olanda. U hemm sistema fi Franza wkoll illi hija simili fejn jiġu rapportat l-awtoritajiet nazzjonali. Jiena naħseb li aħna rridu nappoġġaw il-Kummissjoni dwar rapportar tal-pazjenti, mhux biżejjed illi jkollna rapportar tal-pazjenti permezz ta' sistemi bbażati fuq l-internet. Aħna rridu nitfaw informazzjoni fuq il-fuljet, per eżempju, numru ta' telefon u l-indirizz. Hemm ħafna pazjenti li ma jridux jibatu l-informazzjoni permezz tal-internet. Punti ieħor huwa dwar il-proposta tal kummissjoni dwar il-prodotti li huma monitorati b'mod intensiv dan spiss ikollhom kundizzjonijiet marbuta magħhom u l-kumpaniji jirdu jagħmlu studji ta' segwitu fejn f'dan il-perjodu fejn il-kumpaniji jkunu qegħdin jimmonitorjaw il-prodott il-pazjenti ovvjament ikunu qegħdin jieħdu dawn il-prodotti. Il-Kummissjoni ser twaqaf sistema fejn il-pazjenti jkunu jafu, jkunu konsi li qegħdin jieħdu dan it-tip ta' prodott. U jekk xi ħaġa tidher u jekk dan huwa minnu allura tidher xi ftit informazzjoni fuq il-fuljet hemm min iħoss illi din tista' toħloq bizza fost il-pazjenti. Hemm min jgħid li l-pazjenti jridu jiġu informati dwar dan xi kumpaniji farmaceutiċi li jien tkellimt magħhom u mhix kuntenti bl-idea jiena smajt minn qal li jekk il-pazjenti jaraw xi simbolu fejn tgħidilhom din il-mediċina qed tiġi monitorata b'mod intensiva forsi ma jkunux jridu jieħdu din il-mediċina. il-medicini kollha jiena naħseb illi mhux mhumiex sigura, siguri għall pazjenti Għalhekk jiena f'dan ir rikward nappoġġa l-Kommissjoni ninfurmaw il-pazjenti li huma qegħdin jieħdu prodott li huwa monitorat mod intensiv. Issa jekk irdux insejħu la prodott monitorat mod intensiv hawnhekk niftu dibattitu. Għaliex dan mux prodott ġdid, ma xin insemmuh biss prodott ġdid Jina għet nisuġerixi illi aħna irdu nafżaw l-pazjent il-permezz ta' triangolu iswet bil-maqlub dan it-triangolu diġa jeżist, jeżisti eh, f'bosta pajizi fost il-professjonisti u jina naħseb dan irridu nħalluh fuq il-fuljet tal-informazzjoni għal-pazjent. Għasam miħor ta' kontroversja u xi ħaġa dwar l-informazzjoni essenzjali dwar is-sigurtà. L-Kummissjoni qiegħda tgħid illi meta l-pazjenti jirċivu l-fuljet ta' informazzjoni hemm ħafna data fuq. U d-data importanti titpoġġa f'kaxxa sewda. Biex bekk il-pazjenti kun jaf x'inhi l-informazzjoni l-aktar importanti. Sa wara li smajt gruppi ta' pazjenti, tobba, professjonisti, mux kullħat jaxseb l-istess dwar dan, emmin jgħid li dak li importanti għal pazjent mhux importanti għal pazjent ieħor u versa, Allura kif nistgħu naraw xinu ma l-affarijiet ewlenin dwar prodott partikolari fl-istess waqt emmin jgħid li ħafna informazzjoni fuq il pil eh, jekk wieħed jaqra lanqas se tieħu l-mediċina. Għaliex jisu bħalli kieku kumpani qed jiktbu dak kollu li jafu dwar il-prodott biex jinħbew wara din l-informazzjoni. Jiena naqbel ma din ma din punti vista. Iżda jiena ma nafx nistawx nsolvu l-problema tal-pil f'din il-leġislazzjoni. Jiena mill qed nifhem l-emmea sert nedi dal-waqt jina ġibdi l-informazzjoni qabel il-miliet, ser tnidi konsultazzjoni dwar il-pil. Jina milċ proposti, jina nisaper għana dwar xandom xejdu l-kollegi. iżdajna jina naħseb li meta nħarsu dwar il fuljett dwar l-informazzjoni għal-pazjent, aħna rdu nħarsu lejn il-kwistjoni u naraw kif nistaw nizguraw illi dan il fuljett ta' informazzjoni jinforma u mhuwiex biss lista ta' xi ħaġa li tista' tiġrilek. Proposta ewlenija oħra hija dik l-insaħħu trasparenza u nwafqu portals fuq l-internet nazzjonali. Dan qegħdin naraw fih dan il-prak u dan qed isir biex bekk il-nies ikunu jistgħu jisegu diskussjonijiet dwar il-database tal-Eudra Vigilance. Imbosta dibattiti dwar x'tip ta' informazzjoni rridu mpoġġu fih dan dominju pubbliku fl-Istati Uniti Hemm ħafna iktar informazzjoni li titpoġġa meta mqabla ma' dik Ewropea, għalhekk jiena nilqa' l-proposti tal-Kummissjoni. Hemm kwistjonijiet ukoll marbuta mal-informazzjoni konfidenzjali, informazzjoni dwar dak li għamil sens li wieħed ipoġġi f'dominju pubbliku, iżda jiena nappoġġa l-proposta tal-Kummissjoni, nappoġġa l-introduzzjoni ta' smieħ pubbliku dwar eh, mediċini li jikkawżaw reazzjonijiet negattivi Dan diġa jiġri f'pajjiżi oħra, pereżempju Stati Uniti, u għalhekk jiena dan appoġġjah. Kwistjonijiet oħra għajma minn kollegi huwa kif aħna nifinanzjaw il-ħidma tal-farmakovigilanza. F'xi pajjiżi l-Kumitati tal-Farmakovigilanza u l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali dawn huma finanzjati mill-fondi pubbliċi. Għaliex jekk wieħed jistaqsil dawn il-kumpaniji li biex ħalsu x'tib ta' dazju lejn l-awtoritajiet mela allura mhux ħajiksbu informazzjoni indipendenti. F'pajjiżi dan mhuwiex il-każ. Aħna niffinanzjaw l-awtorità tagħna permezz ta' dazju fuq il-prodotti farmakoloġiċi. Meta ġiet infassla leġislazzjoni ftit ta' snin ilu, il-Parlament qasam il-fondi għal-EMEA u għal il-farmakovigilanza tiġi finanzjata mill-budget tal-Kommissjoni u l-bqija tal-EMEA permess ta' dazju miżati li ħalsu il-kumpaniji farmakoloġiċi. Meta naraw din, naraw li dimma ta' sens għalix l-EMEA eh, għanda tiġi finanzjata budget wieħed Jina ma naħsibx li hawn xi problema dwar l-indipendenza tal farmakofiċilenza hawnhekk. Jina naħseb il-kumitati huma diġà indipendenti biżejjed u dan huwa garantit permezz ta' mezzi oħra. Per eżempju, trasparenza u l-mod kif il-persuni eh, li nsabu f'dawn l-autoritajiet jaġixxu. Jina lek nappoġġa dan. Għan kustjonijiet uħrajn li nixtieq nitkellem dwarhom iżda issa ser nieqaf hawnhekk dawn huma l-kwistjonijiet ewlenin li nixtieq niddiskuti mal-kollegi u nsabħer għandna l-kummenti tagħhom grazzi. Ja, vielen Dank, äh, Linda McEffen, für den Bericht. Grazie ħafna. Äh, Linda, rapport tiegħek. u importanti ħafna fi rigward tal eh, l-agenda tal dwar politika pubblika għanna 27 stat membru fissu uniku li jridu jaħdmu l-koll flimkien mill-qrib biex ikun jistgħu jiggarantixxu s-sigurtà tal-mediċini. Rridu naraw fejn eh, hemm min-noqqasijiet. U rajna fejn hemm noqqasijiet U rajna wkoll kemm hemm bżonn ta' standards komuni għal medicina u biex in ikunu konxi eh, f'pajjiżi differenti x'qed jiġri f'pajjiżi oħrajn. Eh, eh, Sinjura Pilar għal juża fuq l lista tiegħi. Kjoġbok. Grazzi ħafna, ingrazzja Sinjura McKevin għaliex għajmet punti importanti ħafna Eh, fir-rigward ta' din il-leġizlazzjoni, aħna wekket nippruvaw nimmiraw li jkun hemm applikazzjoni universali u jkun hemm sistema li benifika lil kulħadd. Jiena naħseb li mod ġenerali proposta tal-Kummissjoni hija waħda tajba u aċċettabbli. Is-Sinjura McKevin fil-fatt tkellmet dwar dawk il-kwistjonijiet li huma l-iktar kontroversjali fir-rigward ta' artiklu wieħed ta' direttiva kif ukoll ta' regolamentazzjoni jiena naqbel marra proposta ta' rapporter u nassiguraw li dan il-kumitat għandu ċertu responsabilitajiet fir rigward ta' riski tal-farmakovigilanza. Eh, Jien ukoll naqbel li għandu jkun hemm rappreżentanti fl-istati membri u wkoll rappreżentanti tal-pazjenti u wkoll personel eh, li jaħdmu fis-settur tas-saħħa. Fil-labbot star rapport rapporter għalet li dan il-kumitat uh, għandu jagħmel rakkomandazzjonijiet u l-MEA tista ma taċċettax il-rakkomandazzjonijiet biss jekk kunem raġunijiet ċentifiċi li għandhom xaqsmu ma' saħħa pubblika. Id-domanda tiegħi hija din. Jekk dan il-kumitat tal-pariri ma jaċċettax il-proposti mill-kumitat eh, l-oħrajn, per eżempju tal-medicina, ecc. min għandu l-aħħar kelma. Għaliex eh, dawn huma raġunijiet ċentifiċi differenti, inti tista' taċċettom, ma taċċettom xew jistgħu jiġu diskussi, allura min għandu l-aħħar kelma f'dan ir-rigward? Min se jiddetermina jekk hemmx biżjed ġustifikazzjoni jew le? biex eh, tiġi aċċettata jew le. Dan huwa l-unika dubju li għandi fir-rigward tal-bqija jiena naqbel bisħieħ. Fir-rigward ta' database jiena naqbel ukoll ma' Sinja McKevin li ċertu uh, aċċess għandu jiġi garantit mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat membru fejn kien hemm pereżempju reazzjoni negattiva kif ukoll mill-database ċentrali biex bekk l-updates kollha e, ikunu mm, isiru. Jiena nixtieq inkun naf e, x'tip ta' e, mezzi tekniċi ser U umani ser ser ikun hemm biex dan iseħ. Għaliex dan imbagħad irid jidħol fil-prattika, irrid nara dan regoli tranzizzjonali fil rigward tal-użu ta' dan id-database biex inkunu eh, nistgħu naraw eżatt li dan huwa fil-fatt effettiv dan id-database. Il-komunikazzjoni ta' reazzjonijiet ħażina fil rigward ta' mediċina u pazjenti irridu wkoll jiġi in konsiderazzjoni. l-autoritajiet nazjonali IVA eh, iridu jaħdmu iridu kunem ċertu filtering għaliex mux il-pazjenti kolla għandhom l-istess għalfin, miħomx l-istess il-pazjenti u mandomx l-istess kapacitajiet u għallura jista' jkunem eh, li kunem xi informazzjoni kontradittorja li tinata u li mux ta' tkun taġit. il-portal tal-internet jiena naqbel dwar ukoll naqbel dwar dak li qalet ir-rapporter. Fir-rigward tal-proposta tal-Kummissjoni biex nżidu informazzjoni ġdida hija eh, sommarju tal-informazzjoni essenzjali li għandek bżonn biex inti tuża mediċina partikolari, din l-informazzjoni għandha tkun edha f'xtib ta' tabella. Il-leġislazzjoni tal-farmaceutiċi meta aħna diskutejnija qabel fil-passat, ovvjament dan kien diġà ġi diskuss, edna li dan għandu jinkludi l-informazzjoni essenzjali u din għandha tkun tista' tinqaraw tifjem bon tajjeb naħseb li jekk nagħmlu sommarju ta' dan però ser ikollu iktar żvantaġġi mill vantaġġi għaliex ser ikun hemm wis xogħol għal laboratorji u għall aġenziji ta' regolamentazzjoni u wkoll jista' jkun dan ma jkunx effettiv biżejjed għaliex il-pazjenti jaqraw biss is-sommarju u mhux li bqija tal-informazzjoni li jista' jagħmel imbagħad ħsara min-naħa l-oħra. Għaliex huma ser jianalizzaw biss x'inhuma reazzjonijiet żiena li jista' jkollu jkollha mediċina, però kull mediċina jista' jkollha effetti żiena. U wkoll ehm, Eh, irrid noqogħdu attenti għaliex il-pazjenti m'hemmx kollha l-istess, eh, m'hemmx tal-istess età u m'għandhomx l-istess kondizzjonijiet u allura jekk nindikaw biss dak li huwa l-iktar ħaġa komuni eh, għal kulħadd jista' jkun li l-informazzjoni ma tkunx rilevanti għal kulħadd. Allura jekk aħna nżidu din ir-rekwiżit fl-aħħar mill-aħħar dan kien ser jkun sommarju ta' sommarju kif diġà qed Allura dawn li flet ikunu wis komplikati biex għammu minn ħafna pazjenti, u allura ser nispiċċaw um, inħawdu għam iktar l-pazjenti. Soluzzjoni hija, waħda mis soluzzjonijiet hija forsi li l-Komissjoni tistudja din is-sitwazzjoni bir u jekk tinduna li huwa neċessarju li nagħmlu dan għallura jħorġu bi proposta. Issa fi rigward tal-punt li għamlet il-rapporter dwar eh, dak triangolu bil-kontra, triangolu iswed bil-kontra, il-simbolu li ser jintuża. Eh, naħseb li dan is-simbolu huwa sempliċi jinftiem il kulħadd u naħseb li għadeja tajba. L-aħħar ħaġa. Fi rigward ta' soluzzjonijiet pubbliċi, irridu nikkonsidraw eh, l-analiżi tal-benefiċċju tar-riskju meta nkunu qed nagħmlu dan is jiena naħseb li huwa biżejjed li jkun hemm rappreżentant wieħed mill-Aġenzija tal-Mediċini biex bekk e, nidu konsiderazzjoni mhux biss riskju żdew kolli benefiċċji għal spiss pazjenti għal kemm il-medicina tista' tkun ta' benefiċċju jekk ir-riskju huma kbar ħafna, mhux ser jaċċettaw li jieħdu l-mediċina u dan jistamlhom ħafna iktar sara. Fi rigward tal-finanzjament ta' sistema jiena naqbel biss jieħma rapporter u m'għandix xejn iktar xinżid grazzi. Dankeschön. Grazzi. Antonia Antonia Parmanma, kjoġbok. Nistret nirringrazzja l rapporter Signora McEwen għal xogħol tagħha rapport tagħha. Irridu Iva natu l-aħjar standards, l-aħjar kwalità, jiena nemmen li Iva qegħdin naħdmu f'dan ir-rigward. Naqblu ma dak li qed tappoġġa tipproponi hija la bosta rapport jista' xorta jkollu xi punti oħrajn fi rigward tal-regolamentazzjoni direttiva, anke fi rigward tal-prinċipji ewlenin eh, dwar trasparenza u konfidenzjalità jena nasab li din il-kwistjoni importanti ħafna l-stakeholders kollha involuti dunżommu nżommu f'moħħna li il-pazjent ovvjament għandu jafda it-trattament tiegħu li qed jieħu U ovvjament fil rigward ta' medicina huwa importanti ħafna dejjem jieħdu konsiderazzjoni x'nu r riskju l-benefiċċji ta' trattament u ma ma għandniex najdu l pazjenti per eżempju li forsi m'għandhomx jieħdu ċertu trattament Eh, ma jaċċettawx li jħidu ċertu trattament. Jiet ikun hemm relazzjonijiet tajbin ukoll mal-pazjent u l-awtoritajiet nazzjonali u l-industrija għandhom jafdaw f'din il-biċċalizzazzjoni li aħna qed nippruvaw eh, infaslu. Jiena għamilt il-proposti tiegħi, rekomendazzjonijiet tiegħi f'ċi tliet gruppi ewlenin, l-ewwel grupp huwa dwar il- Eh, Pharmacovigilance eh, Risk Assessment Committee din sejra fid-direzzjoni tajba però dubi ta' naqra jekk 27 stat reprezentat mill-istati membri kollha u tlet eh, xjenzati rappresentanti tal-pazjenti ġifir grupp ta' tliet persona se jkunu effiċenti ħafna u jekk hum jistgħu nixraw jilħu kunsens biex ehm, Eh, nifinalizzaw din il-ħaġa issa fi rigward ta' um, nuqqas ta' ftehim persistenti bejn il-kumitati min ser ikun responsabbli għal deċiżjoni finali u ser ikun il-konsekwenzi ta' dawn il ta' dan il-nuqqas ta' ftehim U rrid naraw ukoll jekk hemm bżonn ta' ċertu proċeduri ta' konċiljazzjoni, kumitat ta' dan it-tip il-smieħ pubbliku ma tajbin ħafna biex nassiguraw li kunem iktar konfidenza u trasparenza sieħa fil rigward ta' sistema tal-farmakovigilanza, pero jekk jekk naraw il-modell tal-Istati Uniti u l-public hearing tal-FDA li jiffoka f'xinu ma' riski uh, tal-trattament, aħna nindunaw li ma nistawx naqdu minna dan u membru ta' CHMP u l-membri tal-PRAC irridu jinaqdu fl-imkien fil-rigward tal-organizzazzjoni tal smiħ pubbliku biex ikunem eh, iktar benefiċċju pubbliku dan u importanti li huma jaħdmu l-kol fl-imkien. Issa fil-rigward ta' tini grupp il-miżuri li effettwaw l-iflet tal-informazzjoni tal-pazjenti L-ewwel net eh, eh, sommarju ta' din l-informazzjoni kif qalet is senjur Aruso iva diġa' hemm sommarju, però il-Kummissjoni ma rnexxilix tiddefinixxi iktar din l-informazzjoni biex biex dan jiġi inkluż irridu nieħdu in konsiderazzjoni li l-informazzjoni li hemm fil liflet tal-pazjenti hija diġà taħt direttiva oħra differenti bħala tabib jiena nista' ngħidilkom li e, dinja daqsxejn stramba tista' tkun però apprezzata e, mill-pazjent, però jien nista' ngħidilkom li aħjar ineħu din id-dispożizzjoni issa fir-rigward tal- uh, intensively monitored products, il-pazjenti għandhom jiġu informati, jridu jkunu konxi li il-medicin li qegħdin jieħdu huma taħt monitoraġġ intensiv u però m'għandhomx Eh, jaħsbu li prodotti oħrajn mihomx monitorati b'mod intensiv ukoll. Forsi rridu nikdbu xi ħaġa bħal post-saturization monitoring biex in-nies ma jinkwetawx iżejjed fuq dan ir-rigward, il-pazjenti ma jinkwetawx. naħseb jekk ninkludu din dan il, din il-frażi konna proposta ħafna ħjar. Fir-rigward tal-informazzjoni il-ġdida, mod partikolari għal eh, effetti riċenti, ħżiena, eh, avversarji, dawn għandhom jinkitbu f'bold biex jista' jkun li pazjent jaħseb li eh, din il-bold, din il kidba fil-bold tkun l-iktar ħaġa importanti dan ma jeskludix li kunem iktar studji fi rigward pal per eżempju nejdu li dwaqt post-marketing studies uh, jiġu identifikati ċertu punti, issa fi rigward tal-organizzazzjoni ta' konsultazzjoni ma' l-stakeholders, nistaw forsi namlu iktar inizjattiva minnaħat naħa tal-Kommissjoni biex ikonna uh, iktar tarif dwar il-Patient Information Leaflet. taħt il-proposta ta' medicina, medicini folot, jiena naħseb li f'dan ir-rigward il komissjoni trid toħroġ b'amendi xirqa għal leġizlazzjoni xirqa. L-aħħar punt dwar il-miżuri li jitrattaw ir-rapport għal reazzjonijiet ħżiena fir-rigward ta' ċertu medicini, jiena naqbel ma' dak li qalet rapporter u Forsi jkun tajjeb li il-pazjenti il rapportaw li kunem dan it-tip ta' effetti ħsiena u importanti wkoll li naqsmu l-informazzjoni fid-database u naġġornaw ir-rapporti li huma eh, marbutin ma dan eh, il-punt. Il Jena naħseb li dawn il-rapporti eh, ma importanti ħafna għal-pazjenti, anka minħabba l-fat li ċertu rapporti għandhom iktar minn elf paġna u għal informazzjoni teknika inkluża f'dan ir-rapporti jistgħu jinkoraġixxu lil pazjenti eh, biex jirrapportaw ċertu effetti ħżiena lill-awtoritajiet nazzjonali tagħhom jew inkella lil tobba eh, privati tagħhom. Fir rigward ta' reazzjonijiet eh, ħżiena fil rigward tal-medicina u l-autorizzazzjoni tas-suq jiena naħseb li l-market authorization holders eh, dawn għandhom jiġu informati mill-ewwel dwar effetti ħżiena tal-medicini u għandna ukoll ninformawhom sew u f'dan il-każ huma jkunu jistgħu jirreaġixxu immedjatament dawn huma rekomendazzjonijiet tiegħi grazzi. Merci beaucoup. Euh, Marina Yanakoud. Grazie ħafna. il-kellim li mis miex edaw, allura naddu għal-kellim ta' wara. Sinjura Rivazi, jiena nemmen li dan ir-rapport wasal fi żmien waqtu u nixtieq nirringrazzja li Sinjura McKevin għal proposti tagħha dwar it-test tal-Kummissjoni. Jiena naħseb li huwa moment tajjeb ħafna għaliex din id-direttiva u reglamentazzjoni għandha eh, issaħħaħ il-konfidenza eh, il-fiduċja li għandhom il-pazjenti fil-medicina. Jiena naħseb li pass importanti huwa l-ewwel l-awtorizzazzjoni għax biex dawn jispoġġaw fuq is-suq aħna rridu insaħu l-istudji kliniċi la darba ikun hemm mediċina li tiġi kreata ta' malajr, dawn għandhom jiġu meqjusa bħala eċċezzjoni, bħalma rajna riċentament, per eżempju, bil-vaċċini. Kienem, ma kienemx ħaf, kienem ħafna nies, per eżempju, fl ewropa li kienu xettiċi fil rigward tal-vaċċini li kienem suq dan ifisser li kienem uh, kien importanti ħafna l-fiduċja, kien importanti għal-jom dawn il-pazjenti l-fiduċja f'din il-medicina. Issa, fir rigward tal-autorizzazzjoni biex dawn importanti ħafna li konna pjan tal-SSR tal-riskju dini għaxa ħaġa eccezzjonali. Eh, Mbagħad hemm il-loġistika involuta jridu morru lura għal l-awtoritajiet nazzjonali aħna kif ser nassiguraw li effetti sekondarji jiġu il-notifikati malaj kemm jista' jkun l-awtoritajiet nazzjonali mbagħad għal eh, għaddejta tal-farmakovigilanza. Ejja naraw x'ġara fir-rigward tal-H1N1 Uwa, ju, dan ju bitċar li l-autoritajiet nazjonali għandhom jiġu imsaħħa biex bekk il-kor mediku jkun jista jinnotifika li jkun hemm ċertu effetti mhux mishtiqa f'ċertu mediċini. Uh, fi Franza kellna madwar uh, telef eh, effetti ħżiena komparati ma' eluf ta' persuni li ħadu l-medicina, ħadu dan il-vaċċin. U ma' xinu ma' dawn l-effetti, għallur eh, rizun naraw eżattament kif ser ninsaħħu l-kompetenza tal-autoritajiet nazjonali, kif fir rigward tal-finanzjament, irridu naraw minn fej ser jiġu l-finanzjament, pero ma tantx tagħmel differenza. Dejjem ser ikun hemm xi eh, bażi eh, pubblika ta' finanzjament, dejjem ser jinvolvi l-istat biex jiprofti għodda fit-territorju tiegħu. Issa jekk hemm ċertu taxxi li mbagħad issaħħu dan il-punt, iva tajjeb għala le, però irridu nassiguraw li l-industrija tal-farmaceutiċi miex edha fil-maġġoranza Jiena sensitiva ħafna fi rigward tal-interess ta', eh, ta konflitt ta' interess fi rigward tal-laboratori u il- eh, il eh, dawk li jiprovdu l-medicina. Issa fi rigward ta' aċċess l-informazzjoni, huwa importanti ħafna li ikonna aċċess l-informazzjoni dwar dak li ġi osservat fil-laboratorji farmaceutiċi għaliex spiss taħt ċertu eh, liġijiet aħna ma jkonniex aċċess għal eh, l-assessjar, rapporti tal-assessjar jew inkella l-effetti kliniċi li jkunu osservati. U dawn ovvjament jagħtu lok għal eh, effetti sekondarji fil-futur. Allura rrid noqogħdu attenti biex niksbu informazzjoni kemm jista' jkun mingħand l-awtoritajiet, mant laboratorji, eccetera kif qalet il-Kummissjoni din għandha tkun xaġa professjonali, però aħna għandna niftħuha aħna aħna lesti li jkun hemm iktar trasparenza fl-Ewropa. Mod ġenerali dan mhux se jkun il-pazjent li imur jagħmel dan ix-xogħol waħdu spiss ser ikunu l-esperti li għamlu dawn. Dawn għandu jkollhom l-possibilità li jkollhom aċċess għad-database aħna rridu nassiguraw li il-notifikazzjoni ta' database tkun wisa bizzejed biex tkopri dejta kemm jista' jkun għaliex spiss meta tiġi kodifikata din tispiċċa tillimit tal-effett. Issa fi rigward tal-mediċini jiena favur ħafna tal-proposta meta jkun hemm ġdida ikun hemm triangolu dan ikun ifisser dan is-simbolu li hija mediċina ġdida. Hemm riski fa iva, però din hija xi ħaġa ġdida u l-pazjent ikun informat li din hija mediċina ġdida. Issa fir rigward tas-sommarju huwa minnu li dan il-kunċett ta' sommarju tiqajjem problemi. Aħna favur li ikonna l-informazzjoni kollha. Effett ti sekondarji kif ukoll eh, benefiċċji. Eh, dan huwa sosta għal pazjenti li jaqraw dawn il-leaflets, hemm min jaqrawhom hemm min ma jaqrawhomx. Eh, jiddependi minnhom li jaqrawhom. jridu jkunu jafu x'effetti ser jkollhom jekk jieħdu dawn il-mediċini. Għal daqsant jiena favur li jkun hemm informazzjoni kif qiegħda tingħata bħalissa. Kunċett ieħor li huwa importanti għall-indipendenza issa fir nixtieq nitkellem dwar l-Advisory Committee dwar Prak. Jidirli li n-nis fuq dan il-komitat huma differenti minn dawk li huma parti mill-Aġenzija tal-Mediċina għaliex meta xi ħadd ikun ta' rekomandazzjoni jekk u ikun parti minn dak il-kumitat li mbagħad jessessja l-effetti sekondari dan eh, ikun qed joħloq konflitt ta' interess Em min għalli dan għandu jkun il-grupp għandu jkun mamul minn persuna minn kull pajis. Naħseb aħjar ikonna ġib bħal per eżempju ta' assoċjazzjonijiet, wieħed mill ta' tobba, wieħed mill-istati, eccetera, aktar milli ikonna rappreżentant minn kull pajis. Skont li mi kriterja ser namlu dan? Jiena naħseb li fi strutturi oħrajn hemm struttura ta' kulleġġ u din l-istruttura ta' kulleġġ taħseb taħdem tajjeb ħafna u tagħti ċerta kredibilità, ċerta fiduċja lis-sistema. Però rridu nagħtu iktar awtorità lil prak. Fir-rigward ta' trasparenza, iktar ma jkun hemm trasparenza, iktar ikun hemm aċċess għad-data, iktar ikun hemm fiduċja eh, min-naħa tal-pazjenti fir-rigward tal-mediċina l-ġdida u wkoll fir-rigward tal-laboratorji farmaceutiċi. Però, irrid noqogħdu attenti, irridu niddistingwu l-affarijiet tajjeb ħafna. Kulħadd jagħmel xogħlu sewwa biex imbagħad l-affarijiet ikunu eh, jistgħu jsiru mod tajjeb. War die Runde der Koordinatoren, da war breit und intensiv äh, äh kommentiert worden. Jetzt dürfte es etwas äh, äh strammer werden. Tajab ħafna, kena bosta kommenti. Issa ser naddu għal sur Signora Rodberen e Kjordbok. Grazzi ħafna. Jena ser nitkellem kemm nisa jkun malajr u nippermetti l-ħin l-interpreti biex jaħdmu jena nemmen li dinja situazzjoni vera diffiċli. Uh, u kienet hekk għal madwar 15-il sena, kemm ilha teżisti l-EMEA 15-il sena, kien hemm awtorizzazzjonijiet ċentrali, eh, nanalizzaw il-kwistjoni tal-farmakovigilanza. vigilanza u jider li il-farmakovigilanza u il-sigurtà tal-medicina hija xi ħaġa importanti fi rigward tal-informazzjoni u minn fejn tiġi l-informazzjoni għaliex aħna qegħdin ehm, eh, qegħdin nistennew l-informazzjoni u x'joffrulna s-sistemi nazzjonali tas-saħħa ah, Għaldaqstant jiena naqbel ma' Sinjura McKevin is-soltu, però ikolli ngħid din id-darba li ma naqbilx ma' l-kompożizzjoni tal-kumitat din id-darba. Aħna għandna għajdut. Ma nafx kif din ser tiġi interpretata, però nista' ngħidilkom li l-affarijiet qed isiru bil-kontra issa Għaliex li ikonna membri, membri fuq, e, eh, sati membri fuq komitat ma jagħmilx sens, nasibx li huwa tajjeb, ikun tajjeb li jkollna xjenzati hemmhekk u rappresentanti ta' dawk l-autoritajiet nazzjonali mihomx tajbin għaliex sissa dawn l-autoritajiet nazzjonali m'għamlu xejn din hija xi ħaġa li ma nistax nappoġġja għaliex tikkontradixxi kollox kull ħaġa li sar f'dawn l-aħħar 15-il sena. Jienu wkoll naħseb li il-mod ta' kif dan il-komitat għandu jiġi strutturat skont emenda 8 u 9 għandhom jaħdmu flimkien mal kumitat din hija proposta interessanti ħafna però ma nafx kif se taħdem fil-prattika. Irrid nanalizza iktar minn qrib. Fl-aħħar sur President biex bekk m'għandhomx wis nitkellem hemm punt wieħed li jiena nixtieq insemmi fir-rigward ta' amenda 15 u dwar il-triangolu eh, iswed hemm il-kumpaniji farmaceutiċi. Jiena però kiku ma poġġix medicina fuq issu li kieku maħdiċ mill-istudji kollha neċessarji. Dawn il-pazjenti li qed jużaw il-medicina irridu medicina li segwiet l standard. Aħna kena pressjoni kbira minn għand persuni bl-HIV li jridu l-opportunità li jieħdu medicina li ma ġewx għadu ma ġiġ studjata bisħieħ. Issa, jekk jena kumpanija u ser impoġġi triangolu iswet uh, eh, fuq il-medicina, isni qed ngħid li din hija xi medicina velenuża ħażina u allura isni qed nagħmel sara l-immaġinu tal-kumpanija tiegħi naħseb jiena jekk irrid ninforma l pazjenti għandi għandna ninformawhom b'mod aħjar Il-leaflet tal-informazzjoni tal-pazjenti huwa importanti ħafna, għandna bżonn tal-leġiżlazzjoni din għandha tidħol fis-seħ, kummissjoni hija konxja li għandna bżonn tal-leġiżlazzjoni aħjar u hija diffiċli din il-ħaġa li ssir, però dan huwa l-aħjar mod li nuru lin-nies li mediċina partikolari għadha m'għaddix mill-istudji kollha sissa, U nurru għam li dinja medicina ġdida, jek joġba kaqra li fletta tal-informazzjoni eh, fid-dettal, u naħseb li dan huwa l-aħjar mod ta' kif neħilsu minn dan it-triangolu jiswet fuq il-leaflet, grazzi. Efe eh, Wissenschaftler in der EMEA und nicht... Um, danu dinija pozizjoni um, li tgħid li għandu jkun hemm nies xjentisti jew nkella l-esperti eh, bħala membri tal-EMEA u mhux il-rappreżentanti tal-gvernijiet. Grazzi ħafna. Grazzi. Jiena naqbel ma dak li qalet ma qal ix rapporteur. Mela, naħseb li u ta' min li nkomplu naħsbu fuq dan kollu il-fat li l-pazjenti jinformaw l autoritajt mod dirett bil-adverse effects. Jekk il-tobba ma jadux l-informazzjoni, naħseb irridu nirikorru għal-pazjenti imma inkunu edin indajfu s-sistema x-normalment relazzjoni bej il-pazzjent u t-tabib għanda tkun b'tali mod li l pazzjent jista' jafda t-tabib u batesta t-tabib biex jaddi l-informazzjoni lill-awtoritajiet. Ġifiri, it-tabib ikun jista' jiddeċidi jekk xi problema ta' mart li ilu għaddejjon kella u mux il-pazjent u xet jitkellem fuq xi reazzjoni waħda għal-medicina f'dak l-istadju. Jekk aħna rridu ninvolvu l-pazjenti fil-proċess, inkunna l-ek naqbel ma dak li qalet Linda ġifri bl-internet ma nistawx eh, nejdu dan isir bis permezz tal-internet, x'se nagħmlu bil-persuni li huma dipendenti, persuni ta' ċertu età li forsi mhux intiżi mal-użu tal-internet. Ma nistawx aħna nejdu biss fuq l-innis jirużaw l-internet. Issa xi ħaġa fuq din il-black box jew il-black triangle. Irridu noqogħdu ftit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 huwa eh, tajjeb irnoqdu attenti xtejtu ukoll il-liġi imma forsi irnoqdu attenti għattipa tipa l-istruzzjonijiet jgħidu ġifiri kif l-medicina titiħed kif qal it-tabib imma jew kif qal l spizjar e ġifiri għetan bżon jispiega ta' kif tax jiġri jekk il-mediċi ma tittiex skont l-istruzzjonijiet, mhux jiġifieri biss jekk tittieħed, anki skont l-istruzzjonijiet. Anki il-fatt li int ma nikolok xi sintomu stramp tiddiskuti kollox mat-tabib. Il-PIL għalhekk hija idea tajba imma wieħed irid jara fil-fatt li dan mhux dejjem l-informazzjoni li tingħata mhux dejjem tiftijem tajjeb mill-pazjent Għalhekk illum il-Kummissjoni għandha tieħu passi biex tiċċara dan kollu. x x'karatteristika prinċipali għandu jkollu tipu tip ta' medicina? Nixtieq li nkunu iktar ċerti, iktar speċifiċi fuq dan kollu ma rridux noħol u kol inċertezza legali bżon bżonn effettivi u nirrispettaw ir-regoli. Grazzi ħafna, Sur President njena, s-sur ma kafin nishtiq nifirħila għal dan il-rapport, suġġett u għawihet indispensabli ta' importanza kbira kemm għal mediċini kif kol ħabba fatt fat li mardux ninsow li u ma xjentisti li jiddeċidu xinu ma l-effetti, l-effetti sekondarji, etc. Aħna ma nix din il-kompetenza, bżon li konna database Ewropea, li aħna konna ċess għal ċertu data u jekk ridu ninvolvu l-istati membri, manħallu għom xaġdawn dawn dejjem biss u l-xkil nafu kif jaħdmu l-istati membri. Emżon li database kun bazata fu il-rizultati ta' xjentisti, tkun database xjentifika. Möglichkeiten geben müssen unerwünschte Nebenwirkungen zu melden. Irrid informazzjoni per eżempju bċertu Eh, konna numri tal-fax u kol sabiex wieħed ikun jista jaddi l-informazzjoni meta jkun hemm l-użu ta' mediċina u anki eh, l-adverse reaction tagħha soft label huwa kunċetti ieħor. mux faċli li wieħed iġifiri eh, jużaw kol mediċini alternativi meta ma jkunux approvati mit-tabib U għet irrit isom dan u koll u d soft medicines. Irrit u koll insaqsi jekk għandux il-pazjenti kontat jallemeja emea b'mod dirett bil prevet tal-fax. U bekk il-proċedura komplikata u għet jisseq biza. Nħana ti eżempju minn ħajja ta' kull-jum, jekk għandek pazjent kif jiġri l-Ġermania. Għal kull riċetta ta' tabib, għal kull medicina jrid ikollok riċetta tat-tabib. U jista' jkun li il-pazjent jiddeċidi jew deċiżjoni ħażina, pereżempju billi jgħid din il-mediċina mhux l-istess waħda li kelli qabel u jibat l-informazzjoni li ma tkunx eżatta lil emea. Din il-black box jew black triangle u um, jiena dak li tqalabel naqbel miegħu ġifieri nafu li terz tal-pazjenti laqqas biss jiedu l-mediċina li tkun ġiet eh, miktuba lilhom. Naħseb li hemm bżonn inkomplu nistudjaw dawn, il-proċeduri kollha forsi biex naraw kif il-tobba jkunu verament jistaw jaddu l-informazzjoni l-autoritajiet u nirrendu l-proċeduri ftit iktar sempliċi. Il-medicini eh, jinxtammu jinxtammu differenti u, u jiġi notifikata l-meja. Imma eh, mux il- eh, kif, mux kif jinxtammu ma għattoma jew l-effetti li jgħamlu meta jittihdu. Tajb wis, nir-ingrazzjak sur um, president l-għennet fuq dan id-dokument huwa elaborat l-abbozz tar-rapport huwa wieħed tajjeb nixtieq nirringrazzja s-Sinjura Rivazi wkoll għal kummenti li għamlet. U l diw wkoll jiena naqbel magħhom. Jiena mot malaj nixtieq nitkellem fuq żewġ punti essenzjalment. L-ewwel wieħed diġà tkellimt fuq u drabi oħra ġifieri l-kompetenzi inkontu għal farmakovigilanza u anki l-abbozz tal-liġijiet tal-medicini għaddew minn direttora ġenerali li l-ewwel qabel kollox ridet tipproteġi l-industrija u min qed jagħmel gwadan. U mhux l-interess pubbliku kien għal-qalbhom imma madana kollu għandi l-improzz l li f'dan l-abbozz tal liġi qed nerġgħu insibu t tendenza biex nħallu ċertu mediċini li jaddu fis-suq b'mod faċilment minnar ma jkun hemm riċerka dwarhom, riċerka fil-font. Għalhekk l-analiżi tar-riskju tal-effetti sekondarji tal-mediċina għadha ma saritx bis-serjetà. Aħna ninkoraġixxu li jisir da, nixtiequ li kulħadd jagħti l-importanza lil din il-problema, kulħadd jirrikonoxxi l-fatt li l-problema teżisti. Aħna nixtiequ wkoll li ikkonna riżultati ta' studji kliniċi mm, ta' comparative studies u naraw eżattament x'ikun il-valur miżjud għat-terapija hemm bżonn li naqsu r-riski tal-saħħa pubblika, ġifiri riski li jiġu minn medicini ġodda. Il-komitat għandu jiġi finanzjat minn fondi pubbliċi u dan il-komitat għandu jkun indipendenti u jkollu xogħlu li x-xogħol prinċipali tiegħu jkun koordinament koordinament bejn l-istati membri ta' din il-kovigilanza tal-effetti sekundarji tal-riskju dawn tal-aħħar għandhom jibqaw responsabilità tal-pajjiżi fuq livell nazzjonali ġifiri. Hemm bżonn li konna sistema li treġġi kemm għal pazjent kif kollha l-awtoritajiet u dan il-pazjent għandu jina ta' dritt li jgħaddi l-informazzjoni l awtoritajiet Ħafna drabi laqqas biss il-min jipproduċi il-medicina laqqas biss jgħid x'inhuma l-effetti sekondarji kella jgħidu x'inhuma tard wisq bżonn il-proċedura tkun faċli wkoll għal min juża u u jkun hemm aċċess sempliċi. Simplifikat. hemm bżonn li l-riski tal-effetti eh, sekondarji jkunu ovvji. Nixtieq ukoll insemmi il-kwistjoni tal-impatt fuq l-ambjent u anki il-periklu tal-mediċini l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent organizzat seminar fuq il-prodotti ehm, farmaceutiċi u fit-13 ta' jannar publikat il-rapport ta' din il-laqa ta' din il-konferenza skont ġifiri il-rapport l-autorizzazzjoni sabiex jimbijaw mill-medicini ehm, fl-Unjoni Ewropea u kol iridu jizom u domajnijom il-problemi għall-ambjent u kol qed jintalab li kull medicina, kull prodott ma farmaceutiku ikunu juru x'se jkun il-periklu għall-ambjent wara l-użu tagħhom. Naraw ukoll li meta jkun hemm skart dan għandu dejjem jiġi it-trattat. U għalek irridu nistudjonizzaw l-obligu li wieħed jagħti kas l-impatt negattiv fuq l-ambjent u li wieħed iqabbel ir-riżultati ma l-istudji li joħorġu il-kumpaniji li jagħmlu il-mediċini. il medicini mediċini kull meta jkun hemm mediċina ġdida li titpoġġa fuq is-suq. Nixtieq ukoll nitkellem fuq iċ-ċentri reġjonali ta' farmakovigilanza dawn hemm bżonn li ntuhom iktar importanza, hemm bżonn li jkunu ikollhom aċċess għad-database, hemm bżonn li jkunu ukoll ikollhom rabta mal-autoritajiet ta' fuqhom. Grazzi ħafna. Signora Schnellart anzi, sur art. nir-ingrazzja rapporter, għet nitkelmu fuq ehm, suġġett kemm xej diffiċli, imma li rridu nsibu l-kaptu kem jista' jkun eh, ta' malaj, imma jiena naqbel ma dak li qabel il-fatt li l-kumitat m'għandux jiġi mamul mill reprezentanti ta' stati membri. Dan huwa xogħol xjentifiku allura jrid tkun hemm esperti u xjenzati. Ik tkun ħaġa tajba fi kull stati membri jibgħatu xjenzati tagħhom imma il-pajizi mandomx jiddetta u jiddeċidu mal min jibatu. Jina naħseb li fuq dan irridu nkunu iktar stretti. Et naqblu li rtikonna database Ewropea għax fuq livell Ewropew biss nistaw niġbru din informazzjoni, imma jiena l-problema tiegħi hija ta' kif se tiġbor l-informazzjoni din id-database veru li nistaw nirrikorru għand il-pazjenti, imma Jiena xettiku, jekk aħna noqogħdu dak li jidunna l-pazjenti biss, naħseb l-informazzjoni ma tkunx eżatta. Kiku il-pazjent jiddiskuti l-effetti mal-ispizjar, mal l-infermierju, anke jew għatan taħjar mat tabib, inkunu nistgħu naslu forsi, imma ċittadini mandomx jinformaw l-autoritajiet dakollu li nqala meta l-ewwel imbdiet il-swine flu kien hemm ħafna edejat ħafna stejjer iduru minn qed imut kemm nies intlaqtu kemm nies qegħdin ħażin, eċċetera. Ġifieri l-ajdut jista' jagħmel ħafna ħsar hemm bżonn noqogħdu attenti ħafna. Fuq il-Patient Information Leaflet, il-PIL, Meta, per mis l esperienza tiegħi meta naqra l-istruzzjonijiet meta xi mediċina u prova nara x'tkun il-doża, id-doża tinsab li l-informazzjoni kolli naqra kollox biex insib id-doża. Għalhekk naħseb l-informazzjoni hija tajba, imma l-Black Triangle ma nixtieqx li tkun ukoll fuq f'dan il-leaflet għax il-pazjent jista natu l-kas il-pazjent li kun irċiva dil-medicina minn it-tabib jara din il-black box anke l-back triangle u jgħid jiena jgħid xejn it-tabib se nagħmel ta' fattija u ma nħux il-medicina. Jiena naħseb li il-PIL kifinu bħalissa eh, l-informazzjoni hija tajba ma naħsib li għandna nirrikorru għall-internet għax mhux kulħadd għandu jista' juża l-internet? Anki tobba mhux kollha jirikorru għall-internet, grazzi. Grazzi. L-aħħar kellim kax liter. Grazzi. Għan fil-qosor imma għadba li i kummenti Jiena naħseb li Linda McCohen verament imxiet tajjeb fil-rapport ħadmet tajjeb imma tbaqa ċertu affarijiet niqsin. Jekk pereżempju inti tkun vittma ta' effetti sekondarji, illum x'tagħmel inti? Iċċempel in-numru ta' telefon li ssib fil-PIL jina naħseb li jrid ikun hemm numru ta' telefon dirett sabiex li l-informazzjoni ta' di il-verament tant minn għandu jkunu konċernat biha. Jiena naħseb li minnaħa tal-Parlament dejjem aħna ħambaqna u edna kemm huwa importanti li ma jkunx hemm effetti sekondarji li kollox għandu jkun trasparenti. Għalhekk, meta wieħed jitkellem fuq dan il-Black Triangle, x'qed nifmu ir-regolamenti diġa qegħdin hemm u dan it-triangolu aħna nixtiequ biss li nkunu iktar trasparenti għax meta inti kollok medicina li ġiet motija lilek Eh, inti mhux dejjem taqra l-istruzzjonijiet għalhekk meta tara triangolu iswed, forsi dan jiġbidlek l-attenzjoni tkun tista' tifhem kemm huwa ta' riskju forsi jekk ma jintieħiġ tajb il-mediċina. Wieħed ukoll eh, nista naraw li wieħed ikun jista' jaġixxi iktar malar jekk jara forsi xi sinjal iswed kif qed nitkellmu dwaru hawnhekk. Ma nistax ver nifem għalix dawn il-side effects għanna insemmuhom fuq il-leaflet. forsi ta' min wieħed jispjega x'inhuma l-affarijiet li iktar jiġru dak li ma tantx jiġru malaj. Per eżempju, tifel tiegħi kell ħa medicina u kellu reazzjoni fil-ġilda kellu allerġija. Meta rajt l-informazzjoni fuq il-PIL, rajt li dan jista' jiġri imma rajt ukoll li dan ma kienx ta' periklu. Għalek il-PIL jista' wkoll jagħtu ċert informazzjoni li jikkalma l dak li jkun u ma jippanikjax Jiena naħseb li iktar ma jkun hemm informazzjoni iktar aħjar għall konsumatur U biex nagħlaq fuq il-periklu għall-ambjent naħseb li għadna ma tajniex każ bizzejed dan l-aspett. Fl-Iżvezja għanna sistema li, li ta' erba kategori, kategoriji e, tal periklu fuq l-ambjent. Ġifiri għandek tlet livelli ta' informazzjoni, dek l-informazzjoni għal-pazjent, ġifiri meta l-pazjent għandu jati kas, informazzjoni u kol għal l spizjar għal tabib u hemm informazzjoni u koll għall-esperti. Ovvjament l-informazzjoni dabta li mod immirata għal min għandu xaqsam ħagġifri għandek il-pazjent, għandek il-min jifem bħat-tabib u għandek u koll l-espert tal-ambjent U meta eh, nitkelmu per eżempju fuq il-produtturi tal-ħut li jużaw mediċini, l-effetti ta' dan fuq l-ambjent ma tajniex biżejjed kasu, hemm bżonn nkomplu nitkellmu fuq. Għax il-problemi hemm qegħdin illum problemi ta' abbus ta' ċertu mediċini. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa, Nixtieq nara l-Kummissjoni x-kommenti dwar dan kollu. Iva, grazie ħafna, Sur President. Nawennet, nir nirringrazzjak għax-xogħol ukoll li għamlet il-rapporter il-kummenti pożittivi kollha li nsibu fil-proposta matul dan id-dibattitu, stajt nara li dwar ħafna punti li ħarġu minnant il-Kommissjoni dawn qed jintlaqgħu tajjeb ġifiri l-udra vigilance, il bejs taħħa, il-fat li jaddaddi l-informazzjoni, anki il-rapporti tal-pazzjenti, pal eżempji ġifiri dawn kienu xiftit eżempji. Il-rapporter għajrit jirrekmanda li nkunu ftit iktar koraġġużi biex immorru li l-in mill-proposti tal-bidu tal-kommissjoni. Għalina Ovvjament, eh, se jkun faċli li nargumentaw kontra dawk l-emendi għax dawn li kunu jaqblu ma kif, taħseb għal-Kommissjoni. Qed nitkellem pereżempju nirreferi hawnhekk għat-trasparenza. U anki l-fatt li jkun hemm smieħ pubbliċi. Mux fuq il- mux seni naqblu kompletament ma dak li nsibu fl-abbozza rapport, imma hemm edin, edin inħarsu lejn affarijiet bl-istess mod. Edin fl-istess direzzjoni, nimxu fl-istess direzzjoni. Issa, punt li joħloq kontroversja u sen nitkellem xi ftit dwaru huwa l-ewwel l-għamla tal-kumitat da dan il-kumitat xjentifiku x'għamla għandu jkollu għandu jieħu Fil-Council Working Group aħna sajna li diskutu dan kollu u il-punt li għajmu l-Istati membri kienet l-informazzjoni dwar ir riskju għandha taddi għandha tingħata u jixtiequ li l-istati membri wkoll ikunu jistgħu jagħmlu rapporti tagħhom fil il-mediċini li jinstabu fis-suq. Dan ma jaqbilx mal-proposta tagħna biex ngħidilkom. Imma qisna ippruvajna naqblu, ma mux l-unika, din mux l-unika punt tal-proposta tagħna, għana qed nitkellmu fuq il-Management Board u mhux l-Istati Membri, per eżempju hemm rabta mar-rol tal-Kumitat fil labbot tar-rapport eh, nsibu li l-Kumitat għandu jiġi evalwat u dan bil raġun aħna naħsbu. Il-Kumitat ta' Farmakovigilanza jaqa' taħt Kumitat tal medicini hemm bżonn li dawn jaħdmu jitfit fit Imma ovvjament l-aħħar kelma hija tal-Kumitat Ċentrali skont il-proposta tal-Kummissjoni. U anki dan jaqbel ġifri mal-proposta tar-rapporter. Ir-rwol tal-Kumitat ta' vigilanza u appunt pozittiv fil-fat li dan jirrispondi għal Kumitat Ċentrali, ittieħu kol ċertu autonomija biex jiddeċidi fuq dawn l-effetti sekondari ta' ċertu mediċini. Il-Kumitat kif qed nitkellmu dwaru hekk u l-għamla tiegħu hekk ninkunu nistgħu naqblu magħha. Issa fuq il-PIL nixtieq nfakkarkom Meta il-Kummissarju Verhoeven kien f'Mejju tal-2007 kien tkellem ma' dan il-Kumitat kien hemm mistoqsija dwar il-PIL. U fil-proċedura tal-konsultazzjoni pubblika rajna li ma kienx suġġett faċli. Konna edna aħna li l-effetti sekondari għandhom għanna nitkellmu dwar l-iktar li jiġru ta' spis, għandhom ikunu imqasra fil-qosor. Umbat konna kritikati għax proponejna li l-affarijiet isiru b'dan il-mod kienu talbuna biex nitkellmu fuq l-effetti tajbin u effetti ħżiena fil-PIL. U għalek biex nirrispondi Senjora Liza, għalek għamilna nil-ġabra fil-qosor biex nsejħu lek, inkludejna l-effetti pozittivi u l-effetti negativi. U ħafna drabi ġifri dawk l-iktar importanti, l-iktar serji forsi l-pazjenti ma jibqawx jaqraw meta jaslu f'dan l-istadju tal-leaflet. Dawn huma affarijiet li nafuhom aħna li jsiru. Imma rrit ngħidilkom il-proposta tagħna kienet ġiet kritikata ħafna. Jiena nispera nistgħu nimxu fuq dan sabiex il-proċediment, il proċedur tkun tista' tkompli fl-interess tal-pazjenti. Fil-qosor nixtieq nirrispondi għan eh, il-kritika li saret mela fuq il-fondi. Meta nitkelmu fuq il-database tal-Judra Vigilance, nistaw nitkelmu fuq fatturi ta' budget. Għax hawnhekk qed nitkellmu fuq id-database li se tuża l-iktar risorsi meta tqabbel ma' databases oħrajn, mhux nqogħdu nfetta fuq id-dettall, imma is-sussidji tal-komunità ma, ma memx iktar ma, ma ġewx l-ammonti ma ġewx miżjuda f'dan ir-rigward. L-industrija mhijiex rappresentata rappreżentata fil-advisory board li jista' jiddetermina wkoll il-ġejjini tal-Jutra Vigilance. Jekk l-EMEA u l-industrija jaħdmu jitfit, naħseb ikun aħjar u riski u jittaffa ħafna. Smajna kritika u koll il-proposta eh, dabtali mod li tati vantaċ l-industrija farmaceutika. U ma naħsibx dan huwa l-fatt għax ċertu situazzjonijiet l-autorizzazzjoni għal fi stadju bikri għal um, ma rridux aħna li għal ċertu mediċini jkun jiddawn eh, jingħataw autorizzazzjoni għassu iktar iktar kmini minn oħrajn. Fl-aħħar qegħdin naħdmu bissieħ fuq il-proċedura li jmiss ġifir il-fazi tranzizjonali fil-Kummissjoni palissa, imma l-Kummissarju nominat ċaqal li jixtieq li dan kollu jizvolġi fl-aħjar mod u fl-inqas ħin possibbli. Għalhekk nisperaw li r-riżultati narawhom ta' malaj fil-frattemp nirringrazzjawkom għal l-appoċ ta'kom. Grazzi ħafna. Danke, Herr Terberger, für diese Kommentierung. Ähm, Grazzi. Su Tebel tal kummenti tijak. Tal-sugġerimenti tijak. Linda, il-rapporter tagħna. Saġa biex talaq diskussjoni. Nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-kommenti tagħhom. Tal-li huma ħarsu lejden kwistjoni ċertu għarfien kulħadd irid ikollu sistema tajba ma ftemniex f'xi punti iżda dan mhux fuq xewqa fundamentali li ntejbu din din is-sistema. Aħna bdejna bil-prak naf li hemm problema marbuta mal-komitati differenti li jirrappreżentaw l-istati membri differenti fil-bidu sibt illi iwa hawnhekk huwa posta xjenzati. Iżda mbagħad wara smajt u li smajt il-Kummissjoni stajt nifhem għalix xi xjenzati ser ikunu mill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali, ser ikunu qed jirrappreżentaw l-istati membri l-Kunsill għamet sitxur jiddiskuti din il kustjoni ma nasibx din kwistjoni għawlenija. Wara sitxur eh, jien l-tajt maħħom u konna tkellimna dwar dan biss. Jiena għasab li kellhom jitkellmu dwar kustjoni l-oħrajn li huma aktar importanti. nista' naċċetta li din tinkludi l-istati membri kollha jekk ikollhom persuni indipendenti kompetenti li jaħdmu f'interess pubbliku. U raġuni għaliex jiena suġġerejt illi l-prak ikollha rwol ikbar għaliex fis-sistema attwali meta tkellimt mal-EMEA li ġara huwa illi l-Kumitat ta' Farmakovigilanza attwali mandu ebda poter jagħmel rakkomandazzjonijiet vagi biss u għalhekk ma jaħdimx kif għandu jkun. Jekk iriduh jaħdem kif għandu jkun, mela allura rridu ntuħ il-possibilità li għammi rakkomandazzjoni. Ovvjament is-CHMP tieħu deċiżjoni aħħarija, iżda din trid tkun skont eh, tista dawar l-opinjoni tal-Prak. Biex Prak aħna rridu niżguraw li prak jaħdem kif għandu jkunu jkollna n nis xirqa li qegħdin f'dan il-bord. Nies sfond ċentifiku, mhux persuna kwalunkwe. Hawnhekk irridu nsibu il-kompromess ġust. Dwar il-kwistjoni ta' rapportal tal-pazjenti, jiena ma napoġġax illi nis immorru direttament għal emmeja raġunijiet li sulu l-meris suġġerixxa li xina naħseb li għana bżon ta' xaħat li għagġi bħala filter li jkun e, jgħat fl autorita nazjonali li jirċievi rapporti u ma jibbaċċa eżatt direttament dawk li qed jibbatu l-pazjenti u jiverifika li l-informazzjoni hija ADR ġenwina u din tiġi reġistrata U dim mhix kwistjoni li xi ħadd kol juhunota ta' kollox. U għalhekk jiena nappoġġa li nżommu l-awtorità kompetenti nazzjonali biex tiffiltra l-informazzjoni. Għaliex dak li joħroġ huwa tajjeb das dak li jidħol. Għalhekk il-kwalità tal-informazzjoni hija importanti ħafna fis-sistema kollha tal-ADR. Dwar it-trianglu. Jiena m'għandix fissazzjoni dwar it-trianglu. Jiena qed nissuġġerixxi illi dan it-trianglu jkun fuq il-paġna tal-fuljet tal-informazzjoni u mhux fuq il- jew fil-kaxxa, imma fil-fuljet. Trianglu diġa jintuża mill-professjonisti tal-kura tas-saħħa jiena minix professjonista, dan huwa simbolu rikonoxxut fost il-professjonisti tal-kura tas-saħħa li juri li hemm prodotti li qed jiġi monitorat mod intens. Issa, l-Komissjoni proponiet li kolna trianglu mdawar bl-istilel Illi ma jkunx għal prodott li jkun qed jiġi monitorat iżda biex turi li hemm informazzjoni ġdida fuq il-fuljet. Jien naħseb li din hija xi ħaġa li tħawwadna iktar u aħjar nużaw it-trianglu biss fil-kuntest tal-IMP u mux nintroduċu trianglu jħor li jista' wasal aktar konfużjoni. Jien m'għandix fissazzjoni għal darba dwar dan it-trianglu. Iżda importanti li l-pazjenti jkunu jafu meta jkunu qed jieħdu wieħed minn dan il-prodotti. Dwar il foliet ma nasibx li sobna soluzzjoni hawnhekk dwar il-PIL. L-informazzjoni ewlenija irridu nisħu dwarha iżda kif għandna namlu dan b'mod tajjeb. Naħseb irridu niskutu mal-kollegi hawnhekk. Jiena sodisfatta l-Kummissjoni klarifikat il-kwistjoni il-permess ta' din il-proposta. Dan huwa mod kif ikun hemm awtorizzazzjoni aħjar tal-mediċini mill-fdak li fimtien għal darbohra minix esperta tas-saħħa jidir li, li dan ma jaffetwa il-proċedura ta' autorizzazzjoni tal-medicini. Dinja kwistjoni separata, u għalek jiena sodisfatta bi risposta tal-Komissjoni. Issa dwar kwistjoni ambientali, l-kollega naħat tal ħodoru Karl Ajmu. Naħseb li għandkom raġun. Kwistjoni siħa dwar l-impatt fuq l-ambjent xi għamlu ma fl-ilmijiet fost l-oħrajn. Iżda ma nafx u sposta hawnhekk il il leġiżlazzjoni għal-izdinija dwar kif nirrapportaw l idrs u kif taħdem is-sistema. Ma nafx fejn tidħol. Forsi tafu iktar minni minn ilu hawnhekk iktar, forsi kummissjoni tista' twieġeb dan fejn u dan ħassib dwar l-impatt ambjentali, fejn nistgħu npoġġu. Jiena ma naħsibx li dan nistgħu npoġġu hawnhekk f'din il-leġiżlazzjoni jina ħerqana l-emendi li jekk kif ikonna dawn l-emendi nkunu nistgħu naħdmu flimkien mod effettiv. Grazzi. Signora Rapporter, u grazzi l-Kommissjoni tal-kontribut tagħha. Grazzi l kulħadd ta' dan id-dibattitu għek interessanti. Iskadenza hija nofsinhar it-tlieta tafrar, iskadenza l-emendi. U aħna se jkunu nifutaw fil-Kumitat sa' April. Walek osana l-ħar punt fuq l-agenda tal-lum, punt importanti immens, li huwa dwar prodotti medicinali folots l-emenda ta' direttiva li għandkom fi dokumenti ta'kom rapporter ja Marisa Mattia Sekjosbuk. Grazzi, Signor Sur President. l għol ħaġa nixtieq ngħid li din il-proposta tal-Kummissjoni titratta problema li hija ta' bil-ħaq attwali ċittadini Ewropej. Itħassib ewlieni tiegħi kien dak illi niprofa nħares l-interess komuni. Settur fejn aħna naraw bosta interessi li spiss dawn jikontradiċu xulxin. Dan kien l-impennew li nitijaj fil-rapport li jena fassalt. Nishtiq, nikwota l-Komissarju Verhoeven f'intervista intervista li huwa ta' xi li l Gazzetta di Welt. Biex ma nitraduċix ser nikwota bl-Ingliż. il Verħoj Verhoeven din intervista kien jgħid li l-volum jgħaddejjem jikber kemm fis la kif ukoll fil-volum u għalhekk il-Kummissjoni hija tassew imħasba dwar dan. Xar fi tliet xhur biss 34 miljun mediċina kontrafatta ġiet meħuda fl-Unjoni Ewropea permezz ta' kontrolli fl-Stati Membri kollha. Din hija xi ħaġa l-Kummissjoni qalet li marret li l-in mill-biża ta' l tagħna daw l-iktar kienu antibiotiċi eh, medicinali kontra l-kanċer kontra, kontra l-malarja. Dan huwa reat li dun ikkastigaw bl-iktar mod rigorus. U hawnhekk nieqaf nikwota. Jiena xtaqt nirreferi għal din l-intervista mill-naħa tal-Komissarju Verhoegen biex nirringrazzjah għall-impenn tiegħu fil-ġlieda tiegħu kontra dan il-fenomenu tal-mediċini falsifikati. Iżda wkoll għaliex din l-istqarrija tiegħu tiċċara il-problema. Din hija direttiva li trid titratta din il-problema. Ikolli ngħid illi ser nagħmel l-almu tiegħi biex nimxi f'din id-direzzjoni biex inħares is-sigurtà tal-pazjenti tagħna. Din dan huwa t-tieni rapport li għandna hawnhekk fuq livell ta' kummissjoni u għalhekk nixtieq nirringrazzjar il kulħadd tal-kontribut kontributi li batew li sissa. Mhux ħanoqgħod insemmi l-punti kollha tal-proposta tiegħi. Jien nasta sempliċement nieqaf fuq xi aspetti illi jiena naħseb li huma fost l-iktar importanti għad-dibattitu tagħna llum. Tiq nitkellem ukoll dwar punti li jiena nixtieq nisma' reazzjonijiet tagħkom dwarhom, suġġerimenti tagħkom ukoll. Għalek, ser nitkellem dwar dawn il-punti speċifiċi. Mbagħad ikun hemm interventi dwar punti oħra nisimgħuhom b'attenzjoni. L-ewwel ħaġa hemm il-kwistjoni tal-bażi doppja legali. Il-proposta tal-Kummissjoni hija dwar it-ħaddim tas-suq intern għal prodotti medicinali. Iżda rridu nitrattaw ukoll il-kwistjoni tas-sigurtà tal-pazjenti għaliex din hija l-qalba tal-problema il-medicini falsifikati jistaw jikkawżaw ħsara kbira lill-pazjenti. Jew għaliex mhumiex effikaċi mill-punt di vista ta' terapija jew inkella li huma prodotti illi jistgħu jkunu tossiċi. U dan il-punt iridu nitkellmu frabta ma' dan id-dokument. It-tieni aspett huwa dwar it-tifsiriet li jinsabu fil-proposta jiena nixtieq ngħid li meta jiena żid dawn it-tifsiriet jien ma miltomx biex il-proposta tkun iktar komplessa jew iktar diffiċli li wieħed jifhimha u jaqra. Iżda dan għamiltu jien biex il-dokument ikun aktar ċar u għed ikun jista jifmu aħjar u jifhem aktar dwar xiex qegħdin nitkellmu. Biex bekk inkunu nistgħu nidentifikaw aħjar responsabiltajiet differenti li hemm fiħdan din il-katina u għalhekk jinżid bosta definizzjonijiet ta' medicina falsifikata, recipient u dak illi rigwarda l-atturi fil-katena ta' distribuzzjoni, differenza bej kummerċant intermedjarju. Dawn huma responsabiltajiet differenti u għalhekk importanti li niċċaraw. Din id-direttiva trid tevita li jkun hemm xi konfużjoni. Ma jridx ikun hemm xi żoni ta' perplessitajiet. Dan jiservi biex niggarantixxu s-sigurta tal-pazjenti. Jiena naħseb illi jekk ikonna tifsiriet ċari dan jista' jikkontribwixxi biex il leġislazzjoni tiġi implementata b'mod aħjar u ktar konkreta. Tielet ħaġa, il-karatteristiċi ta' sigurtà. Dawn il-miżuri ta' sigurtà jridu jkunu obbligatorji għal mediċini illi bihom hemm bżonn ta' riċetta ta' tabib biex wieħed joħodhom. Hemm bżonn li nagħmlu differenza hawnhekk għaliex jiena naħseb li hu meħtieġ naġixxu b'mod veloċi u naffrontaw il-problema ewlenija. naftajja tajjeb wis illi l-falsifikazzjoni, l-falsifikar tal-prodotti tista' tkun tista' tirgwarda l medicini ġeneriċi kif ukoll medicini l-oħra. Iżda ovvjament l-ispejjeż u l-kemm wieħed jista' jibbenefika minn dan il-prodott din il-ħaġa hija marbuta mal-problema mod ġenerali il-medicina ġenerika tiswa inqas u għalhekk jekk wieħed jiffasifika ħajaqla inqas. Jiena nemmen li l-karatteristiċi ta' sigurtà jridu jkunu mandatorji għal mediċini ġeneriċi. Meta dan ikun meħtieġ għabbażi tal-analiżi ta' riskju. Bosta xedaw rapporters talbu għal miżuri ta' sigurtà obbligatorji anke għal mediċini ġeneriċi Jina nishtiq nisma il-dibattitu dwar dan dan nafbiħ u niprofa nara u kol xtib ta' emendi u proposti ser ikonna dwar il-medicini. Imsejħa off the counter. Jina qed nitlob li jkun hemm evalwazzjoni wara ħames snin illi din il-proposta leġislattiva tidħol fis-seħħ. Bekk inkunu nistgħu nifmu u naraw jekk hemm bżonn ta' miżuri oħra ta' sigurtà. Billi namlu din l-qasma f'kategoriji differenti, naħseb li proposta tkun ħafna iktar effiċenti. U din titratta l-problema mod raġonevoli. Nasab li huwa meħtieġ li naġixxu malaj jista' jkun u għalhekk qed nagħmel din id-differenza. Il-raba punt tiegħi. Dan huwa wieħed mill-punti ewlenin, jiġifieri il-beħ fuq l-internet. Jien din qed inżida mal-proposta tal-Kummissjoni il kol nafu illi internet huwa wieħed mill-modi ewlenin kif dawn il-mediċini jitħlu fil-pajjiżi tagħna, il-mediċini falsifikati qed nirreferi. Dan huwa settur fejn din ir-regolamentazzjoni trid tiġi iċċarata f'ħafna punti. Ikun diffiċli li l l-opinjoni pubblika nurruwa li aħna qegħdin nagħmlu leġislazzjoni biex nġildu dan il-fenomenu ta' falsifikar tal-mediċini, iżda meta nagħmlu hekk inħallu barra minn dan il-qafas l-internet, illi l-internet huwa il-punt ta' tħul ewlieni ta' dawn il-mediċini falsifikati. Ikun diffiċli nikkonvinċuhom il-pubbliku. U għalhekk jiena preżentajt serja sieħa ta' emendi ta' proposti biex Indaħlu wkoll il bef fuq l-internet biex nqajmu kuxjenza fost il-pubbliku dwar ir-riski marbuta ma' xiri tal-mediċini fuq l-internet. Kif ukoll dwar il-ħtieġa illi nsaħħu eh, nagħmlu kampanja ta' trawim ta' kuxjenza fost il-konsumaturi dwar l-eżistenza ta' mediċina falsifikata kif ukoll dwar ir-riski marbuta mal-xiri ta' dan il-mediċini fuq l-internet irridu nagħmlu kampanji ta' formazzjoni. Biex bekk il-pazjenti kollha jkunu jistgħu jarfu l-websites illi huma konformi mal-liġijiet u dawk illi mhumiex konformi ma' regolamentazzjoni Ewropea. Hemm il-każ tal- Renjunit, dan huwa eżempju tajjeb biex aħna nifmu kif din is-sistema tista' tinħoloq b'mod tassew sempliċi. Hemm is-sistema ta' Royal Pharmaceutical Society of Great Britain li naħseb din tista' tkun eżempju tajjeb ħafna li nistgħu nseguh. Nista' nidħol f'aktar dettalji jekk tridu. Għalli sasta tinsemmi biss l-eżempju ta' din is-sistema, ġifiri kun hemm kollegament bejn l-ispiżeriji li jbieħu fuq l-internet u dawk illi jeżistu ta' bilħaq. Mbagħad hemm miżuri oħra sempliċi u effiċenti il-wieħed jista' jimplementom. Iżda mhux se noqgħod f'dawn id-dettalji dwar is-sistema tal-Renju Unit, però xtaqt ngħid illi dan huwa fost il-punti l-aktar importanti. Għalhekk aspett illi rridu nitrattaw f'din id-direttiva, il-ħames punt. Malaj, malaj, dwar is-sanzjonijiet. Jekk aħna nħossu li falsifikar tal-medicina, ta' prodott medicinali huwa għarajat, mela l-ura jekk huwa għarajat, għalix dan ipoġġi f'periklu ħajjiet tal-bniedem, mela l-ura namlu sanzjonijiet b'mod proporzjonali għal dan ir-rejat. Dan iddu jkunu ekwivalenti għal dawk per eżempju marbuta mal eh, ma droga. Dan huwa element li eh, jippreċiża xi ftit il-proposta tal-Kummissjoni. Umbat Spezzjonijiet iridu jkunu kol marbuta mal-aħjar prattika skont il-ftejm internazzjonali u hawnhekk staqt Nejt li dawn il-verifiki jew ta' rutina jew permezz ta' kampjuni spiss ma jagħtux riżultati tajbin biex eh, wieħed ikun jista' jindividwa li huma dawn il-prodotti mediċinali falsifikati. U għalhekk hemm bżonn ta' analiżi tar-riskju marbuta mal-punt li jmiss, iġifieri il-kooperazzjoni internazzjonali. Il-kontraffazzjoni tal-mediċini u għarajat internazzjonali li mandux frontieri. Għalek nemmen illi huwa tassew importanti intejbu l-intejbu l-isforz fuq il-livell ta' kooperazzjoni internazzjonali. Nimplementaw mekkanizmi xirqa multilaterali illi jippermettu biex wieħed ikun jista' jagħmel inkjesti biex isib is-sorsi tal-konflitti. tal tal kontrafazzjoni ta' dawn il-prodotti medicinali li jitħlu fis ta' tagħna Ewropej. Punt ieħor. Dan huwa dwar l-informazzjoni u li rapportar u importanti li noħorqu netwerk bejn il-Kommissjoni, l-EMEA u l-autoritajiet kompetenti fl-Istati membri biex ikonna aktar data disponibli biex nifmu aħjar dan il-fenomenu u l-kobor ta' dan il-fenomenu biex ikunu nistgħu nitrattaw il-problema b'mod aktar effikaċi. Spiss ikonna informazzjoni li ma taqbilx. U għalhekk huwa huwa importanti li l-awtoritajiet kompetenti għaliex ma nix noħolqu awtoritajiet oħra, u importanti li dawn l-awtoritajiet jikkordinaw ruħhom aħjar. U importanti li dawn l-autoritajiet ikunu jafu kemm kbira l-problema biex jaslu għal soluzzjonijiet effikaċi. L-aħħar punt, dwar l-esportazzjoni. Proposta tal-Kommissjoni ma tuħux in konsiderazzjoni l-kontroll u distribuzzjoni tal-mediċini falsifikati fil-pajjiżi terzi. Huwa diffiċli nispjegaw għaliex għandna miżuri daqshekk stretti għal mediċini li jidħlu fis-suq Ewropew U fl-istess waqt m'hemmx l-istess tip ta' responsabilta marbuta ma' l-mediċini li mill-Ewropa jmorru lejn pajjiżi oħra bħal afrika l-Asja u l-Amerika t-isfel. Jina naħseb li dan idajjef l-abilità tal-Ewropa li tinsisti biex issaħħaħ il-kooperazzjoni internazzjonali. Biex nara, Nixtieq nitlob servizz legali jekk jistgħu jiċċaraw il-kwistjoni marbuta mal-kompetenzi skont il-Trattat ta' Lisbona. Għaliex aħna naħsbu li huwa importanti li ikonna xi tip ta' kjarifika hawnhekk. U biex nagħlaq. Nishtiq ngħid illi jina naħseb illi għaw valur miżjud ta' bilħaq hawnhekk. Jista' jkun hemm valur miżjud fir-rigward tal-kollaborazzjoni fil-ġejjeni tagħna nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters tal-kontribut prezzjuż tagħhom u anke minħabba li dan huwa l-ewwel rapport li qed nippreżenta fil-Parlament Ewropew huma ta' enuni tassew permess tal-kritika u l-kummenti tagħhom jiena disponibbli biex aħna naslu għal dokument li jista' jwassal għal l-aqwa konsens possibbli. Grazzi. Grazie ħafna Sinjura Mattias għal rapport um, tiegħek u l-mod ta' kif inti trattajt din il-kwistjoni daqshekk f'dettall. Nixtieqlek kull suċċess b'dan l-ewwel rapport tiegħek. Il-kelim li miss Sinjura Rodberent. Grazzi, Sur President. is Mattias għamlet xogħol eċċellenti, rapport eċċellenti u rrid nifraħ ukoll il-Kummissjoni għaliex il-proposta tal-Kummissjoni hija waħda tajba ħafna din hija xi ħaġa li ma ngħidix ta' spiss. Hemm lokal iktar titjib però u Mariza għaltinna b'xi titjib li nistgħu nagħmlu jiena esta li nitkellem iktar dwar dak li qaleti. Il-punt ċentrali huwa s-sigurtà tal-pazjenti. tal pazjenti Is-sigurtà tal-pazjenti hija fejn hemm il-periklu kollu. Jiena naqbel mas-Sinjura Mattias dwar il-fat li aħna nitkellmu primarjament dwar medicina bir-riċetta. U jekk dawn u miex ehm, jekk din miex medicina oriġinali jew le. Inti la darba jkollok dokument li mhijiex tajba, mhux tajjeb bizzet għal mm, medikament eh, u dan ma jkunx miktub minn tabib, allura hemm iktar periklu milli li kieku inti qed tieħu xi pillola għal xi uġeħtu ras. U hekk ma tamiex differenti jekk dan ikunx wieħed oriġinali jew le. Is-sitwazzjoni hija l-istess. Għawek qed nitkellmu dwar ċertu perjodu fejn hekk għandniex eh, konna mediċina over the counter li tiddaħħal fil-leġiżlazzjoni. Irridu naraw eżattament x'ħajjiġri wara dawn il-ħames snin. Jiena wkoll qed nilqa il-punt dwar eh, sigurtà dwar fatturi ta' sigurtà hija it-traċċabilità li hija waħda li tqum il-flus. Il-fatturi l-oħra ta' sigurtà m'hemmx ma jqumux flus. Sigurtà għan e, tqum il-flus u huma il-produtturi li rridu jassigurtaw, jassiguraw li ma jkunx hemm periklu. Aħna rajna fid-dibattitu dwar il-farmakovigilanza kemm hija importanti li e, reazzjonijiet żiena um, jisiru marufin u kullħat ikun jaf dwarhom malar kemm jista' jkun. fil gwart ta' mediċina tal-kanċer pereżempju jew inkella dawk li naqsu l-kolesterol, fejn ikun hemm xi teddida għal ħajja tal-bniedem huwa importanti ħafna li nies ikunu jafu x'inhuma il-perikli ta' mediċini falsifikati. Allura għandna bżonn ta' sistema ċara rridu nkunu konxi ta' dawn il-problemi. Jiena ma nafx eżattament x'jamlu in, negozjanti jew inkella il-persuni individwali. Jiena rrid nara li s-sigurtà tkun ippreservata. U jiena ma tamillix differenza jekk tuntużawx din il-leġizlazzjoni jew oħra, però irridu noqogħdu attenti, irridu nassiguraw Kulħadd irid isegwi l-istess regoli, inklu Issa nitkellmu dwar il eh, eh, spizzeriji fuq l-internet. Xuhut għalu ftit ta' żmien ilu li dawn miegħhom se jkunu tajbin għall pazjenti għaliex ma hemmx kuntatt dirett Jekk ma jkunx hemm problemi ma nistgħux nitkellmu dwarhom, però nistgħu ngħidu li dak iż-żmien aħna konna qed naraw x'inhuma tnaqqis fil-ispejjeż. Però se nafu x'inhi s-sitwazzjoni, U kif qalet is-Sinjura Mattias, irridu nassiguraw li kun hemm ċertifikazzjoni xirqa ta' dawn l-ispiżeriji fuq l-internet. Il-pazjenti jridu jkunu jafu Eh, xini um, website ta' xi spiżerija fuq l-internet li hija ċertifikata li għandha l-liċenzja. Iridu ikunu ċerti li dawn ukoll jistgħu jiġu rimbarsati għal prodotti li jkunu xtraw minn fuq l-internet. Irridu noqogħdu attenti għal dawn il-fatturi ta' sigurtà u rridu nikkarantixxu trattabilità. Jekk inti għandek prodott ta' xi medicina li ma jkun ta' lebda użu, il-pazjent irid ikun jaf dwar dan il-fatt, dan il-fatt. Jekk jien pazjent jiena nixtieq inkun konxa ta' dan u jiena naħseb li s-sigurtà tal-pazjent hija l-iktar ħaġa importanti u iktar importanti mill-protezzjoni tad-data. Irid ikollna allura mm, komunikazzjoni tajba, irridu nafżaw il-pazjent, irridu najdullu x'inhi s-sitwazzjoni. Allura dawn huma liktar affarijiet importanti skont jiena. Xaħġa ħaġa li tkellmet dwara is-Sinjora Mattias u jiena xi ftit ċettika dwara e dwar l-ispezzjonijiet. E, amendi 12, 24 u 27, dawk l-emendi li għamilt ma tantxina konvinta dwarhom jekk dawn u miex se jaħdmu u jekk Uh, dawn U min ser jagħmel dan ix-xogħol, min ser jaħallas għal dawn l-affarijiet li suġġerejt. L-idea mhijiex ħażina. Ovvjament il-Kummissjoni għandha uh, l-inspectors tagħha, però bħalissa m'għandix biżejjed u allura fir-rigward ta' emenda 42 jiena naqbel, però mhix qed nara kif ser taħdem fil-prattika Issa fir rigward ta' eh, manifatturi ta' uh, medicina branded jew inkella ġenerika, jiena naħseb li dawn għandhom ikollhom kontrolli in-house. Dan huwa l-aħjar mod ta' kif il-kontrolli jsiru. Iżda nassiguraw li dawn il-kontrolli in-house jaħdmu b'mod tajjeb. Imbagħad hemm xi punti oħrajn, kategoriji differenti għal fatturi ta' sigurtà, emenda dissa per eżempju. E, differenti li tintuża għal prodotti differenti li xi ħaġa li ma tantx fimt. Jidirli li jista' jkun hija xi ftit wis ambizjuża wis elaborata għal bidu għal issa. Grazzi però. Grazzi jgħid il-President. huma il-parallel traders li aħna ridna nitrattaw permezz ta' din il-leġizlazzjoni għaliex jekk inti tista' Iva tiftaħ eh, dawn il-pakketti, dawn il-blister packs, eh, Iva, allura inti tista' tiffalsifika il-kontenut tagħhom dawn il-pakketti. Pero nafu li s-situazzjoni miex daqseg sempliċi għaliex il-parallel traders jużaw dawn il- safety features, dawn fattur ta' sigurta allura huwa importanti li man ħaltux is-sitwazzjoni, noqdu attenti u nindividwaw xi l-ħaġa. Issa però ser nisimaw minant il-rapport, il-shadow rapporter liħor. Jiena ma nishtiqx nesendi wis din id-diskussjoni, Eh, għaliex il kol naqblu eh, b'mod ġenerali dwar kif għanna nimxu b'din il-kwistjoni. Jiena bħala kollega ħames ilu kon fl-istess situazzjoni ta' kom illum, eh, kont għadni ġdijt u kol u ma konċ nafizat kif xandin għamel, pero issa nifraħlek ta' xolok għax kien xol eċċettanti ħafna, eċċellenti. Minna ħatijaj, ehm, minna ħat l-grupp tijaj aħna naċċettaw il-rapport tijak, Pero nishtiq insaqxi xi domandi fil ta' kwistjonijiet żgħar. f'rigward ta' mediċina falsifikata aħna nafu li hemm problema, però ma tantx fimt jiena għalfejn ir-rapporter semmiet l-excipients b'mod partikolari. Għaliex fit-test leġislattiv dan ser eh, jestendi l-iskop tal-applikazzjoni għal produzzjoni ta' prodotti medicinali u għall-ingredienti u għallura jiena naħseb li diġa hemm għat regolamentazzjonijiet fis-seħ u dana mhux ser jgħina għaliex diġa għandna rekwiżiti li diġa napplikaw għal produzzjoni tal uh, Jiena naħseb li għanna nifukaw fuq il-marketing chain, fuq il-trasparenza, fuq il-kontroll dan dik il-katina. Għal daqstant jiena minix konvint bisħie jekk dan u dan kollu u xsir ħodna fitri it-tajba. Pero b'mod ġenerali naħseb li l-proposta tal-Komissjoni hija ċara hija bilanċjata Issa fir rigward tal-prodotti ġenerici jider li din miex sempliciment kwistjoni ta' l-esklużjoni tagħhom iż jew jekk għandniex ninkludu għam din miex ċara jiena kif dinja kif fimt jiena proposta tal-Komissjoni. għandna naraw x'numa riski potenzjali, irridu naraw ukoll jekk flimkien ma' medicinali eh, eh, bil-riċetta ta' tabib eh, u jekk għandhom hemm xi riski oħrajn japplikaw għal ċertu mediċina, ma nafx eżatt kif dawn japplikaw. Ehm, però naħseb li ma nix jekk fim ehm, ma nix impoddu medicina ġenerika f'kategorija għalija nifisa. Fil-prattika aħna ser ikonna prodotti li mhumiex falsifikati u kol fl-istess ħin għandna mediċina eh, ġenerika jew inkella uh, bil-riċetta bil li tiġi falsifikata. Għal daqstant dan kollu għandu jiġi imnizzel fil-leġizlazzjoni. Jena naħseb li huwa tajjeb li dak li huwa msemmet fil rapport kif qalet il-kollega ta' qabli, ċertu problemi għanda ċertu kwistjonijiet jiġu bil-proċess tagħhom. Aħna ma nistgħux inwafqu dan il-proċess. Aħna għandna teknoloġija bħalissa għandna l-internet dan għandu sinifikat importanti ħafna dejjem jiżdied u persuni li jixtru mediċini minn fuq l-internet għandhom ikunu konxi li huma qegħdin jieħdu ċertu riski. U aħna rridu namlu sforzi bizzejad biex ninformaw l dawn il-pazjenti x'inhuma il riski li qegħdin jieħdu. Jekk aħna ikonna um, ehm, spizzerijiet ċertifikati bil-liċenzja, irrid nagħmlu ċara li hemm eh, eh, dawn jeżistu. Issa jien m'għandix soluzzjoni merikoluża jekk għandu xi jkun hemm xi label għaliex pereżempju din dawn it-tip ta' labels taw tikketti jistgħu jiġu falsifikati anke fuq l-internet irridu naraw li ikunem hemm warnings għal ċertu sentence minna naħa tal-Kummissjoni dawn huma il-punti ewlenin. U minn naħa tal-grupp tiegħi dawn huma il-punti li għandhom jiġu investigati iktar fid-dettall. Apparti minn daw jiena naħseb li jiva nistgħu nilħu ftehim malajra bażi ta' dan id-dibattitu. Uh, Grazie ħafna. E signora Gerbadakis. Miex daw, mela ser naddu għas-sur tirma pollo sekk joġbok. Ah, Sikarot din sijitrija. Grazzi, sur President, jena nishtiq nifraħi rapporter. L-Onorevoli Marisa Mattias ta' dan ir-rapport hekk tajjeb illi ħejjiet. Hija trattat mod profond u wiesa dan is-suġġett. U l-punti illi kienu jinteressawna hija semmietom. Għalhekk hija ħaffifit inna xogħol tagħna. Il-maġġor parti tal-emendi jaqblu ma l tal-ċittadini u għalek aħna naqblu magħhom. Zdaħna nishti nixtiequ nitkellmu dwar xi punti speċifiċi. Dwar dawn il-prodotti medicinali falsifikati, Ma jridx ikun hemm diskussjonijiet fir-rigward ta' drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Għaliex dan jirragwardi aspetti komerċali il-protezzjoni ħarsin tal-interess komuni fost l-oħrajn. Sadwar l-introduzzjoni ta' dawn eh, ta' din il-parti fil-artikoli aħna naqblu mal-nervu li Mattias, aħna rridu niġġieldu il-beħ illegali fuq l-internet tal-medicina falsifikata. Proposta tal komissjoni titratta il-katina tradizjonali fejn dawn il-prodotti medicinali falsifikati jitpoġġew fis-suq, iżda aħna rridu niġġieldu kontra il-beħ illegali fuq l-internet. Anka jekk mill-punt di vista legali, id-direttiva ma tkoprix regolamentazzjoni diretta fir rigward tal-beħ fuq l-internet. Il-proposti tal-Onorevoli Mattias l-emenda mill-31 sal-41 għal in ta' reġistru tal-speżeriji fuq l-internet fil-pajjiżi fejn dan il-beħ fuq l-internet huwa permess u l-ħolqien ta' modell uniku ta' ċertifikazzjoni. Dwar dan, aħna nixtiequ ngħidu li dawn huma proposti tajbin. L-istati membri jistgħu jikkollaboraw b'mod aktar sistematiku. Dan jistgħu jamlu biex implementaw dispożizzjonijiet li huma fl-interess tagħna. Dwar ġlieda kontra dan il-beħ illegali fuq l-internet, aħna ma rridux impoġġu f'sogru id-dritt tal-istat membru tal-istati membri illi jiprojbixxu il-beħ jew inkella jillimitaw il-beħ ta' dawn il-prodotti tal-mediċina fuq l-internet. Mbagħad irridu nagħtu definizzjoni aħjar ta' mediċina iffalsifikata. Dan irridu nagħmluha bbażi ta' dak illi tgħidilna l-Organizzazzjoni Dinja tas-Saħħa WHO, WHO biex ikonna kollaborazzjoni aħjar bejn l-Istati membri. Definizzjoni tal-Onervali Mattias però sejra f'direzzjoni tajba. Mbagħad toġobna wkoll proposta tal-Kummissjoni illi tisħaq biex jiġu msaħħaħ il-kontrolli il kontrolli Eh, tal-atturi kollha fil-katina ta' distribuzzjoni. U għalhekk ta' dawk kollha interessati. L-atturi kollha irdu jkunu reġistrati f'tip ta' arkivju illi mbagħad irid jiġi mġeddet kull sena u jrid ikun aċċessibbli wkoll għall pubbliku. Aħna toġobna l-idea li għedin nitkellmu dwar kontrolli aktar stretti fl-emendi 41-42 prezentati mill-onervoli Mattias. Iżda wkoll bdu naħsbu dwar sanzjonijiet penali u mhux biss dwar multi. Mbagħad hemm riferiment wkoll għal fatt li meritu ikun hemm esportazzjoni u distribuzzjoni ta' dawn il-medicini lejn pajjiżi terzi. Aħna naqblu mal-emenda 30. Iżda irridu kun hemm il-kontroll tal-awtoritajiet kompetenti. Irridu hemm informazzjoni ċara wkoll immirata għal pubbliku. Biex bek dan jikontribwixxi biex Wieħed jinduna b'dawn il-mediċini falsifikati. Proposta ta' rapporter toġobna hawnhekk. Mbagħad hemm ukoll proposta dwar ħarsin tal-data personali tal-konsumaturi. Dan huwa aspett li huwa l-qalbna. Hemm aspett ukoll li aħna ma naqblux dwaru. L-emenda 28. Aħna naħsbu illi l-mediċini kollha li nataw kif ukoll il-mediċini ġeneriċi jrid ikollhom l-istess karatteristiċi ta' sigurtà. Jiġifieri, jekk ikun hemm analiżi tar-riskju dan irid jgħod għal mediċini kollha illi jiġu preskritti. Biex bekk ikun hemm l-istess tip ta' sigurtà għal mediċini kollha, grazzi. Thank you very much. We have uh, lots of uh... Anna bosta kollegi li jishtiqu jitkellmu u Ser natikom zewċ minuti kull wieħed kjoġbok, għax ma jkunx biżiet Sur eh, Liza, grazzi ħafna, komment fil-qasir jek permettili. Skużani, però forsi tista' tagħmel eċċezzjoni għaliex jiena nixtieq nitkellem dwar l-opinjoni tas Sinjura ta' Grostet. Jiena eh, jekk għandi żewġ minuti biss, però ħani nitkellem dwar dak li Eh, nixtieq ngħid jiena biss u mhux ta' Sinjor Gristet. Eh, Sinjor Gristet eh, tiskuża ruħa tal-li mhijiex qedaw u jiena ser ngħidilkom iżda dak li xtaqt tgħidilkom. Għanna kena diskussjoni fil-grupp ta' id tagħna u ehm, i Sinjor Gristet flimkien mal-PPE taqbel mal rapport ta' Sinjora Mattias aħna naqblu, nappoġġaw il-proposti kollha Ah, Sr. Kristof mod partikolari semmet il-bazi legali doppja aħna favur ħafna ta' dan u mbagħad aħna qegħdin nitolbu għal definizzjoni iktar ċara dan mhuwiex piraterija tal-prodotti prodotti dak huwa suġġett ieħor, però l-iktar ħaġa importanti hija li ċertu mediċini jistgħu ikunu ta' ħsara ta' periklu, mhumiex biss sempliċement iffalsifikati. Dan huwa dak li xtaqet tajt is-Sinjura Grostet u wkoll um, il-grupp kollu kemm hu jaqbel ma' dan. Aħna wkoll iridu nkopru l-marketing tal-prodotti un bat emendi 13 u 14 u ma punti nistaw nappoġġaw u kol, emendi u kol dwar eh, il-bej fuq l-internet il-sinjura Gross Tet għet t saqsi dwar il-periodu interim jekk nistawx innaqsuħ dan għalix flimko eh, il-rapporter propona li dawn għandhom jitlu fis-seħ wara sitt xhur jista' jkun xi ftit wis ambisjuż dan, però forsi nistgħu nieħu kompromess dwar eh, dan u forsi nistgħu naqblu xiftit eh, ma' imkov dan il-rigward. Eh, Senjura Dokberin u kol ah, semmiet dan l-fat li aħna għanna namlu proibizjoni ġenerali fuq eh, pakketti li jkunu miftuħa minn qabel U u jiena jena ser naqbel dan il-test minn għanti sinjura Grosset għaliex hemm opinjonijiet <coughs> varji dwar dan kollu. Jena u koll ser nitkellem fismi fuq dan. Eh, jiena xi ftit kritiku dwar ċertu pakketjar għaliex aħna m'għandniex is-sajs eh, daqs eh, wieħed fir-rigward tal-pakketjar u rridu niddiskutu dwar dan il-fatt. Issa fir-rigward tal-beħ fuq l-internet jiena naqbel ma dak kollu li qalu l-kollegi però nixtieq nżid ukoll il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja Eh, u kol t-permetti l-istati membri li fil ta' eh, medicini bi-riċetta eh, preskrizzjoni ta' medicini dawn jiprojbixu kull beħ fuq l-internet. Allura forsi din hija xi ħaġa li nistgħu nikkjarifikaw fil-premessa. L-aħar punt tiegħi. Aħna għandna nagħmlu kull sforz fir-rigward ta' traċabilità, aħna irridu nieħdu il-miżuri neċessarji kif qalet is-Sinjora Peren jekk xi ħaġa hija falsifikata allura il-persuna il-pazjent għandu jiġi informat immodi varji kif nagħmlu dan, però mbagħad ukoll dak it-tħassib li eh, dawk li manifattur li manifatturaw il-prodotti tal-mediċina jistgħu jużaw ħażin dik l-informazzjoni u pal per eżempju min ser bih din il-medicina, etc. għal stant, jekk irridu noqogħdu attenti biex ma jkunx hemm uh, uh, ksur fi rigward tal-drittijiet tad-dejta ta' persuni. Um, uh, żewġ minuti nataw li Sinjura Grostet u li Sur Elisa se naddu għal Antonia. Grazzi ħafna Marisa tal-rapport eccellenti. Għamlet xogħol eccellenti b'mod partikolari fil-rigward tal-istazzjoni tal-bażi legali u kol ta' medicinali falsifikati u kol il-branding ta' dawn il-medicinali u kol kooperazzjoni u eh, taħriġ għal l-uffiċjali ta' dwanu. Tlet punti. Um, dwar l-internet miex mux biss uh, uh, l-internet uh, li jtibih dawn il-prodotti, iżda u ma koll il-persuni li edin jixtru dawn il-prodotti. Sena ġikom eżempju, forsi ta' daħ, għam raġuni wara dan. Ippruvaw ibatu flus jew inkella credit cards bil-DHL jew FedEx, għax dawn mu se jaħdmu. Ah, hemm raġuni ċara wara dan. Aħna iddeċidejna li nbijaw affarijiet perikolużi bħal mediċina permezz tal-internet u issa spiċċajna eh, fil-problemi minħabba fek. In-nies għandhom ikunu jafu li huwa perikolus li tixtri mediċina minn min fuq l-internet u mhux minn spiżerija li hija viċin ta' fejn toqgħod inti, issa qed tixtri dan il-mediċina b'mod virtwali. Issa fir-rigward tal-mediċina ġenerika, il-medicina ġenerika hija inqas falsifikata mill-ODCs. Issa jekk aħna ser neskludu l-ODCs, eh, irridu nżommu f'moħħna li l-medicina ġenerika hija inqas ifalsifikata. Issa jew inżommu l-istess um, situazzjoni għal disease u għal medicina ġenerika, jew inkella neskludu għamal kollox. U Niproponi li jekk ikonna approach eh, uh, risk-based dan għandu jinkludu il-prezz u kol fil-kriteri. L-aħar punt u għadwar il-repackaging. Naħseb li rridu niddiskutu fil-rigward ta' timetable għaliex il-leġislazzjoni tagħna mhux ser uh, tiġi finalizzata qabel tliet snin oħra u l-leġislazzjoni uh, finali ser tkun tista' Eh, tinkludi xem fil-preskrizzjoni u il-pakketjar, pero jien ma rajt lebda prodotti uħor fl-Europa ikkel jew xaġa oħra li jiġi irripakketjat. Jiena staqsejt li l industrijal xi eżempju ma qaluli eh, li l-karozzi jiġu hekk, jien ma nafx jekk dawn jiġu irripakketjati jew le, però jrid noqogħdu attenti dwar dan. Għaliex jiena naħseb li l-integrità tal-pakkett oriġinali għandu għandha tinżamm. Grazzi. Grazzi. Is-Sinjura Kavanova Parva Nova ser nżomm ismek f'moħħi u grazzi tal-li iktar kmini inti għet li ser tistedinni biex nieħu kafe u nitalja ismek. Il-kellima li jmiss hekk joġbok. Isur Adder, grazzi ħafna, sur President. Nixtieq nuża ċertu metodu mhux tradizzjonali Sen saqsi domanda l-rapporter u l-shadow rapporter u għara li kunu rispondewni nishti mm, inkompli bil-ħin li permettejt li jinti. Ok, saqsi eh, domanda tijak u imbat jirrisponduk. Iva, il-risposta ser tkun Mm, numru jew kelma waħda biss, mhux se tieħu wis ħin. Domanda tiegħi hija din. Xaħat minn dawk preżenti llum jaf x'inhu il-persentaġġ ta' mediċina iffalsifikata mibijom minn fuq l-internet għax jiena konsultajt ma' ċertu esperti, għatt ta' esperti, u il-figura hija ta' madwar 80 jew 90% però għaluli wkoll U tajt figura differenti, din hija domanda differenti. U għacċar li iktar minn nofs il-prodotti medicinali uh, huma uh, prodotti iffalsifikati li jimbjaw fuq l-internet ġifiri. Għalfejn din id-domanda hija interessanti. Is-sinjura Mattias uh, kem semmiet li fil-verżjoni oriġinali ta' test u nixtieq nsemmi li il-Kummissarju Verhoeken qal xi ħaġa li kienet ixxukjatni. Kien hemm ċert ma nafx kemm mediċina ġiet konfiskata riċentament, però fil-proposta tal-Kummissjoni l lebda punt li semmi il-beħ fuq l-internet. Ovvjament, il-rapporter trid li kunem referenza inkluża fil-rapport Pero l-proposta li għamleti mhux se risolvi l-problema. Jiena naħseb li uh, għandna morru għal soluzzjoni li diġa semmit qabel li l-istati membri għandhom ikunu konxi tal-fatt li l-aħjar huwa li niprojbixxu kull bejħ minn fuq l-internet għaliex dak huwa l-iktar mod sikur. Grazzi ħafna, eh, Sinjura Judith Maki se jogħġbok. Grazzi ħafna. L-ewwel nixtieq nifraħ li sinjura Mattias għar-rapport li huwa uh, tajjeb ħafna uh, u għamlet bosta riċerka dwaru U fil-rigward tal-industrija kollha tal-konsumaturi jiena naqbel fil-fatt uh, mal-fatt li aħna għandna poġġu is-saħħa tal-pazjent l-ewwel. Jiena nixtieq ukoll nefasizza l-fatt li din hija proposta Eh, kontra il-falsifikar ta' prodotti u rridu nżommu dan f'moħħna. Fil-fatt huwa importanti li qed ninkludu l-abbuż fuq l-internet u wkoll naqbel u nappoġġa il-punt ta' Signora Rodbern li għanna kolla lista ta' sorsi sikuri u koll u kun mandatorju li għanna ninformaw l-pazjenti b'din il-lista u ma jkunu jafu kif jużaw din il-lista għaliex jek ma tamilx sens li konna lista jekk il-persuni il-pazjenti ma jkunux jafu jużawa. Irrit ikonna eh, eh definizjoni ċara bejn eh, il-prescriptives u non-prescriptives u, u koll dawk li li għandhom preskrizzjoni għandhom jaqaw fiħdan din ir-regolamentazzjoni. Huwa wkoll ġi imsemmi li definizzjoni tal-falsifikar u fid-WHO. X'inhija d-definizzjoni eh, il-ġdida ta' prodott falsifikat u li nagħmlu differenza ċara bejn eh, żbalji għamlin apposta u iżbali fil-manifattura. Issa jiena se nsemmi żewġ punti li jiena ma naqbilx bisħieħ magħhom u ma' Sinjura Mattias dawn huma routine inspections jew inkella ispezzjonijiet mod ġenerali. Jiena naħseb li jrid konna approċċ realistiku fir rigward ta' dawn l-ispezzjonijiet aħna ma nistawx noqogħdu namlu ispeċjalijiet daqshekk barra nassiguraw li xejn ma jidħol fl-Unjoni Ewropea. Aħna li rridu namlu huwa nagħtu l-infort fis-sistema li diġà għandna u permezz ta' din aħna nkunu qegħdin eh, nitolbu lil dawk li jipproduċu l-prodotti biex jiċċertifikaw dawn is-sorsi. Grazzi. Mm, Kulħadd jaf kemm hija kbira l-problema. U rridu noqogħdu attenti naraw l-aċċess li għandhom ċertu pajjiżi terzi pal brażil pajjiżi oħra ehm, li lhom problemi ċifiri ma jkunx hemm konfiska ehm, mhux skont ir-regola ir-regoli. Il-rapportar għamlet bieċa xogħol tajba ma għandi problema bl-emenda numru tlieta tiegħek. X'inti qed tgħid li ma ridux nidħlu fil-regolamenti tal- proprjetà intellettuali, imma ma tantx tista' tifridhom l-affarijiet bil-fors jkun hemm xi overlap għax għaw profit kbir hawnhekk għal fissu illegali meta qed nitkellmu fuq it-tilqim antibiotiċi xi ODCs. Ġifieri jekk ikollok inti price fund logic, inti titħallas għar-riċerka mbagħad meta jkun tkun lesta riċerka kull produttur jista minar liċenzja jipproduċi l-istess tip ta' mediċina u tkun il-mediċina ġenerika Forsi l-Kummissjoni tista' tagħmilna eh, titlob studju biex tiddeċidi x'inhu huwa xinu għal-impat fuq id-differenza tal-prezz, ġifri li fejn jidħlu eh, u kol ċertu tendenzi il-propieta intellettuali, kif se jaffettwa u daw kollox fuq il-prezz. U forsi dan ikun mezz ta' kif aħna nġildu dil-ġlida kontra il-medicini falsifikati. Grazzi. Jiena ma nistax nifhem kif il-mawx um, arloċ dan il-parlament li jaqbel, kollha differenti, ma nafx eżatt x'inhu eżatt. L-ewwel nisimaw ġifri l kelm li missa l-erba' minuti bat Mariza l-erba' minuti oħra. Grazzi ħafna sur President. Jiena se nżomm l-erba' minuti li tajtni għall-Kummissjoni fil-qosor. L-għonet jena nishtiq nesprimi il-ringrazzjament tiegħi rapporter Lill-rapporter, Signora Mattias. U għalek fil-qosor. Nitkellem ftit insemmi xi punti l-iktar importanti jena naħseb li miżuri li qed jiġu suġġeriti hawnhekk fuq l-internet se jgħinu u aħna ma naraw l-ebda problema f'dawn il-proposti. il proposti li ma jkunx hemm iktar regolamenti sabiex normalizzaw il beħ fuq l-internet. Aħna ma jkonna lebda problemi tal-Kummissjoni biex naqblu ma da. Issa fuq l-ispezzjonijiet fil-rapport, la bozza rapport, naraw xi ħaġa li se jkollha konsekwenzi kbar u għalhekk ta' min forsi jirfletti iktar mħabbar risk assessment. Iġifiri l-użu tal experience Hawnhekk qegħdin iffaċċaw kategorija ta' riskju differenti. Rridu noqogħdu attenti ħafna. Inkontu għal sanzjonijiet nixtieq li il-Kunsill tal-Ewropa jagħmel ħafna sforzi sabiex tiġi adotta tal-konvenzjoni il-negozjati issa qegħdin fi stadju avvanzat u għalek rridu noqogħdu attenti sabiex ma noħol ux xi leġizlazzjoni li forsi tkun toħloq ċertu kompetitività l-istati membri. Issa, dwar il-definizjoni ta' medicina falsifikata, għamnek għanna xintop kienet minn dejjem problema taħra għawnek missa forsi naħseb nistaw naqblu. Umbat fuq il-safety features, jekk aħna dawn niddeċidu li jkunu differenti għal kull tip ta' prodott medicinali differenti, noħol u problemi anki għall impact assessments biex niddeċidu ma' l-gruppi differenti, x'inhuma il-kategoriji u anki ta' prezzijiet. Meta inti għandek xi spiżerija jew f'xi warehouse biex jiċċekkjaw jikkontrollaw dawn l-affarijiet, meta toħloq parametri differenti il-ħajja tkun komplikata żejjed. Issa, meta dan kollu se jidħol fis seħ Ovvjament, kull tip ta' miżura li tipproteġi għandha għandna naraw li din tidħol fis seħ mill-aktar fis, imma inkontu għall-ispezzjonijiet irridu nkunu realistiċi għax anki jekk qed nitkellmu fuq pajjiżi terzi dawn jridu ftit ta' żmien ukoll biex jadattaw irwieħhom. Għalhekk ovvjament anki jekk nagħmlu kull tip ta' sforz biex dan kollu jitol fis seħ mill-aktar fis irridu wkoll nibqgħu realistiċi. Xi kultant Eh, jkun hemm l-ispetturi li jkunu mill-Kunsil tal-Ewropa mill-Istati membri wkoll hemm bżonn niskuraw l risorsi li jkollna għad dispożizzjoni ovvjament iwaslu għal titjib ta' sitwazzjoni u naraw li hemm il-flus ukoll biex dan kollu jsir. Aħna tippjanaw li noħolqu sistema ta' ispezzjoni, ma dawn ma jkunux ispetturi tal-Kummissjoni, irridu eh, nibqgħu realistiċi aħna naqblu li jsiru iktar kontrolli, aħna naqblu wkoll li il-pajizi terzi jihdu responsabiltajiet tagħhom madana kollu xorta waħda nirridu nibqaw saqajna mal-art. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Hertelberger, eh, Sur Telberger, għax inti zammejtu kol mal-ħin. Issa nisimaw eh, mill-axħar diskors mir-rapporter. Erba minuti għandek. Grazzi. Ferba minuti, u ovvju li ma nistax nirrispondi għal kollox, imma ħan nipprova nara il-senol qot. Jiena sodisfatta mhux ftit. Jidhirli li hemm ħafna punti li fuqhom diġa qegħdin naqblu forsi fuq xi oħrajn ta' min wieħed ikompli jidħol ftit fil-fond, fid-diskors tagħna, fid-dibattitu tagħna. Naħseb jorġu ċari dawk il-punti li fuqhom hemm bżonn inkomplu niddiskutu se nkomplu anke l-kollaborazzjoni u diskussjoni fuq l-emendi li jiddir li per eżempju l-emendi fuq safety features. Kemm għad-direttiva u anke l-ispezzjonijiet Fuq dan kollu ġifiri rajna li diskutejna mux ftit. Jena, nishti għal darbura nsaqsi biex neċaraw ċertu affarijiet. Dawk li għandu xaqsom mal tibdil li se jidħlu fisseħ minħabba trattat tal-Lisbona tal lisbona l artikli li rridu nerġaw forsi jintu għom daqqatajn. bat l-axħar punt qed nara li l-Kummissjoni qed taċċetta din il-kwissjoni tal-internet dan lili eh, itini ċertu sodisfazzjon għax huwa importanti ovvjament. U anki l-atteġġament pożittiv tal-Kummissjoni huwa wieħed tajjeb. Issa fuq ir-riżorsi u l-ispezzjonijiet Jiena ma nistax nitħol fid-dettal fuq il-punti kollha li tqajmu madana kollu qed jingħad li il-Kummissjoni l-Stati Membri se jaraw li l-pajjiżi terzi wkoll ikunu konformi għalek forsi fuq dan il-punt ma konċ ċara bizzejiet jiena. Mela ħanerġa nispjegawilkom. Hemm bażi tajba biex inkomplu negozjati, biex inkomplu d-dibattitu, Umbat irridu nidħlu iktar fil-font, fil-punti iktar speċifiċi ta' dawn dak kollu li għandu xaqsa ma' safety features. Jina nemmen li umbat it-tul fis-seħ skont prinċipji li nkunu deċi bilna fuqhom, nkun iktar faċli li nidħlu fil-problema minna fija ġifiri ċertu informazzjoni speċifika. Għalek jiena ma baqali xej li nejt li nkompli nistenna l-kontribuzzjoni ta'kom u għal dawk il-punti li għadna ma qbellix fuqhom inkomplu b'diskussjoni. Grazzi ħafna, grazzi Dissa fifrar fil-nofsinar u l-vot jittieħed f'April. U bekk aħna wasalna fit-tmim tax-xogħol tal-lum, għada jibda x-xogħol tal-koordinatur